Hello, good afternoon. Welcome to the Petty Committee. Nsalmilkom nilqakom għal laqa tal-Komitat Betty se nitkellem bl-Ispanjol. Ħanibdew bil-punt numru wieħed, ħanapprovaw l-abbozz tal-aġenda għal 2 u 3 ta' Diċembru. Jekk mawx oġġezzjonijiet, u qed nara li mawx għax kull maw sunjar is-sur Arias mela nistgħu napprovaw l-aġenda. Għaw is-Sinjura Sadanoka wkoll. U jiena. Punt numru 2. Kif qed ngħidu mela l-aġenda hija approvata, punt numru 2 hija l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqat u m'għandniex minuti. Punt numru 3 bħala President għandi daqsxejn avviżi nixtieq nafża lill-membri b'dan li ġej riżultati tal-proċedura bil-miktub dwar il-punti tas sezzjoni B, tal laqat ta' 2 u 3 ta' Ottubru huma dawn li ġej il-petizzjonijiet 371 tal-2006, 175 tal-2007, 608 tal-2018 u 691 tal-2018 huma konklużi. Il-petizzjonijiet li ġejjin se jibqgħu miftuħin 1606 tal-2010, 454 tal-2011, 172 tal-2013, Eh, wieħed nej sitta erba, wieħed erba tminja wieħed, wieħed ħamsa ħamsa tnejn, tnejn tnejn tnejn disa, tnejn tlieta seba tminja, tnejn sitta wieħed seba tal-2013. Umbat ħanżommu miftuħu koll il-1887 il-2520 tal-2014, il-384 5 u l-1228 tal-2015 u itolbu informazzjoni addizzjonali l-Kommissjoni l-Autoritajiet ta' Spanja l petizzjonijiet li ġejjin. 1606-2010, 454-2011, 172-2013, 430-2013, 1481-2013, 2617-2013 u 2520-2014. Barra minna kan itolbu informazzjoni addizzjonali l-Kommissjoni fuq il-petizzjonijiet 1490 tal-2016 u 1440 tal-2019. Senżommu miftuħin il-petizzjonijiet 291 2018 7 2018 kif ukoll 8 2018 u 3 2018 daw se jiġu inklużi fl-aġenda tal tal-għalimis. jmiss. Il-petizzjoni 1 2018 se tintbata l-informazzjoni l delegazzjoni DEA u il-senal u il-revizjoni tagħha l awturi tal-petizzjonijiet 930 tal-2018 u 076 tal-2019 sentuhom xarejn biex eh, jirreaġixxu għal tweġiba tal-Kummissjoni. Imbagħad ħanifatu wkoll informazzjoni addizzjonali l-awtur tal-petizzjoni 2533 tal-2014. Mela, issa naddu għal-punt numru 4 fuq l-agenda ġifiri petizjoni 759 tal-2015 imres Amin Jose Ramon Hil Benito ta' Nazzjonalità Spanjola fuq il-ħinijiet kummerċjali. Il-petizjonant mhuwiex qiegħed preżenti però qed isegwi x'tandira fuq l-internet għalhekk naddu l-kelma lill-Kummissjoni lid-Dipartiment tal-Impjigi Adam Pokorni nil nil-akaw. Thank you very much, Chair. Um, this petition concerns the working hour. Grazzi ħafna, mela din il-petizzjoni hija dwar il-ħinijiet taftuħ fil-settur kummerċjali fi Spanja. Fl-2016 il-Kumitat talab lil Eurofound biex jaddila informazzjoni fuq dan is-suġġett. Kien hemm żewġ dokumenti illi ntbatu lil dik li kienet il-President tal-Kumitat dak iż-żmien u f'dak id-dokumenti hemm spjegata s-sitwazzjoni sew ħafna. Teżisti leġislazzjoni Ewropea dwar il-ħinijiet tax-xogħol direttiva mill-2013 bin-numru 88. Din id-direttiva tapplika fis-setturi kollha anke s-settur tal-bejħ. Fi Spanja hija implementata permezz tal-ftejmijiet kollettivi Fid-direttiva hemm standards minimi dak ifisser illi kull ħaddiem irid jirċievi minn tal-inqas 11-il sija kuljum ta' mistrieħ u apparti minn hekk fuq perjodu ta' seba' tim perjodu addizzjonali ta' 24 sija mistrieħ li jistidu ma' 11-il sija kuljum. Ġeneralment dawn 24 sija għandhom jaqaw fitmem il-ġimgħa imma il-direttiva hija formulata b'mod flessibbli biex bekk eh, l-arranġamenti jistgħu jkunu differenti wkoll mem lebda dispożizzjoni li titlob li l-mistri għandu jittieħed nar taħat. Kien hemm verżjoni oriġinali ta' direttiva tal-1993 li kellha dispożizzjoni illi kienet tajt li fil-prinċipju wieħed mill-ġranet ta' mistrieħ trid tkun nar taħat. Imma e, nfetħet kawża fil-qorti tal-ġustizzja u din id-dispożizzjoni tneħħiħ għaliex e, kien hemm e, ġustifikazzjoni marbuta ma' s-saħħa u sigurtà tal-ħaddim relatata ma' meta għandu jaqal mistrieħ, ġifiri, meta saret ir-reviżjoni ta' direttiva fl-2013, ta' tal-reviżjoni ta' direttiva, tneħid dik id-dispożizzjoni. U issa direttiva tajt li għandu jkun hemm kif qed xil-sija. xilsija. Mistrieħ kuljum u l-24 sija fuq perjodu ta' sabatijim. Dawn huma standards minimi kif qed ngħid l-istati membri għandhom il-libertà illi jiffissaw standards eh, bi protezzjoni għolja u jiskuraw li l-standards ikunu jaqdu l-ħtiġijiet tal-setturi partikolari. Fis-settur tal-beħ fi Spanja, l-standards huma ehm, fissati grazzi għal ftejmit kollettivi. Hemm ukoll dokument mill-Eurofound b'informazzjoni dwar kif nistgħu nqablu l-ħin ta' xogħol fi Spanja ma' pajjiżi oħra, pereżempju l-medja tal-Unjoni Ewropea il-ħaddima jaħdmu 33.2 sijat fil-ġimgħa. Fi Spanja il-medja hija ta' 34.3 sijat, ġifiri fi Spanja eh, il-ħaddima jaħdmu daqs medja iżjed fil-ġimgħa. Nittama li bekk iċċarajna mistoqsijiet li ressa il-petizzjonant. Grazzi ħafna. Mela nistaw naddu l-kelma issa l-sur Arias mill-PPE. Muchas gracias, Presidenta. Eh, Grazie ħafna President, grazie anka lil kummissjoni ta' dak li għadna kif eh, għadha kif sammitinna, naħseb li dana diġa konna nafu għaliex eh, bħala leġislazzjoni iva nafu hemm fil-fatt kazistika illi tappoġġa il-liġi attwali, liġi numru 20 tal-2012 li tiggarantixxi il-saħħa sigurtà fl-istessin il-kompetittività f'dawk li huma ħinijiet taftuħ. Madrid, reġun ta' Madrid, hija l-unika reġun ta' Spanja fejn kien hemm liberalizzazzjoni tal-ħinijiet ta' ftuħ. U anka l-perjodi ta' ta' sales. Li ġara mbagħad kien fl-2017 biex intikom ftit informazzjoni. Saret reviżjoni. U eh, grazzi għal reviżjoni tal-liġi xi 2200 eh, il-miljun eh, euro iżjed mal-prodott gross domestiku u minħabba li eh, l-ħinijiet taftuħ ġew liberalizzati, Fir-reġenta Madrid inħolqu 1500 l-impik ieħor fis-settur tal-beħ bl-imnud. U biex ma ntawal xwies għax naf li għandha ġenda twila, Xtaqt ngħid illi hija ħaġa stramba li l-petizzjonant qed jagħmel referenza għal fatt li din il-liġi tiskjavizza l-ħaddiema fi Spanja. Naħseb illi il-fatt li qed juża l-kelma jiskjavizza hija xi ħaġa terribli Qed juża din il-kelma għal pajjiż tal-Unjoni Ewropea pajjiż li għandu l-liġijiet ċari u tandi kulħadd jista' jarhom u huma liġijiet illi Eh, ġew approvati u huma liġijiet bilanċati u li garantixxu sew id-drittijiet tal-ħaddiema u anka drittijiet ta', ta min bih. Bekk, peress li hemm din il-kazistika Ewropea u Spanjola illi tajt illi liġi Eh, hija waħda xirqa jiena nitlob illi din il-petizzjoni tinala għaliex ma jagħmilx sens illi noqogħdu nisimgħu dawn eh, l-affarijiet strambi li qed jgħid il-petizzjonant. Ma nafux eżattament għalfejn ressaq din il-petizzjoni, naħseb illi il-petizzjoni m'għandix iżjed futuru, għandna nagħlquha grazzi. Ingrazzi ħafna mela peress illi m'hemmx iżjed petizzjonijiet Relatati ma din il-petizzjoni, u mem lebda deputat ieħor li jixtieq jitkellem, issa li smajna lill-Kummissjoni kif ukoll membru ta' dan il-Kumitat, nistgħu bekk nikkonkludu din il-petizzjoni nistgħu nalquha ser naddu l petizzjonant informazzjoni dwar il-Direttiva ta' Unjoni Ewropea dwar il-bilanċ bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja privata, direttiva illi ġiet approvata fl-ewwel ta' April tal-2019 daħlet fis-sef l-ewwel ta' Wissu tal-2019 ħaladu l-informazzjoni dwar din id-direttiva biex bekk il-petizzjonanti jkun jaf x'qed isir fl-Unjoni Ewropea f'dik li hija ugwaljanza kif ukoll il-rikonċiljazzjoni bejn il-ħajja professjonali u l-ħajja privata. Tajjeb mela dir petizzjoni nistgħu nagħlquha nagħlqu dan il-punt fuq l-aġenda u nistgħu ngħaddu għal punt il-limis. Punt numru 5. Petizzjoni numru 4 tal-2018 ippreżentata minn persuna ta' nazzjonalità Taljana dwar l ex impjegati tal-programmi ta' taħriġ professjonali fi sqallija li tilfu xolom. Naħseb li l-petizzjonanta edha prezenti mana, bekk nistgħu nagħtu ħames minuti l petizzjonanta biex tintervjeni biex ti tippreżenta l-petizzjoni tagħha bat wara naddu l-kelma l-Kummissjoni lill-kalima ta' dan il-komitat u mbagħad il-petizzjonanta tkun tista' terġa' titkellem fl-aħħar. Natuk merħba u nadilek il-kelma kjoġbok. Mikrofonu għal kelim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 Eh, rapport ta' imġieba li mhijiex aċċettabbli li tagħmel jagħmlu l-awtoritajiet sitt għallin li mhuwiex mhijiex eh, aċċettabbli illi wassal biex ineħħi id-dinjità ta' dawn il-ħaddiema permezz tal-użu mhux tajjeb ċellerat ta' kull tip ta' moral eh, legali illi ta' senza il-autoritajiet ħelew il-flejjes tal-Fond Soċjali Ewropej, tal-Fondi Strutturali, għal eh, affarijiet oħra. U allura minħabba fek il mis ġustifikata ġifiri skont ir-regola tal-Unjoni dawn il-ħaddiema tilfu xogħolhom. Jekk ir-reġun ta' sqallija li mhix ġdid għal dan it-tip ta' mġieba u taf il-faċ qed tagħmel, li kieku ma kienieċ ħadet il-flejja tal binaddi għax ħaffariet oħra kik kulħadd ma għadhom ix-xogħol grazzi għal fond ta' garanzija li ġi stabilit biex ikun jista' jħallas jħallsilhom meta jitilfu e, e, xogħolhom. L-artiklu 80 ta' direttiva li kulħadd jaf bija hija direttiva 1083 eh, eh, tal-2006 li jagħmel obbligu fuq dawn is-somom illi ma ġewx marbuta ta' posta finanzjament tal eh, taħriġ illi ġifiri il-reġun ta' għalli deċida li jużawhom affarijiet inqas nobli. Allura dan imur kontra artiklu wieħed tal-regoli ta' trattat u l-Karta ta' Dittijiet Fundamentali Soċjali Ewropej fil-qasam ta' dinjeta tal-ħaddiema. Ħaddiema ta' ħadima li dritti tagħhom ġew għamin minħabba li għalija mandunawx li għaw jagħmlu parti bil unjoni u regoli għaddu għalihom. Eh, L-Unjoni għandha responsabilità politika por responsabilità fondamentali eh, qudiem dawn iċ-ċittadini għaliex ċtatijom leħen u trid tevalwa sew l-motivazzjonijiet illi twassal biex reġun illi kolħat jaf biha anki l-ħabba jara l-ħabarijiet fuqha fuq livell nazzjonali li jużaw fondi għal laboratorji għalihom għal għanijiet politiċi tagħhom tagħhom fil-fatt hemm deċiżjonijiet kriminali, ikrem deċiżjonijiet ta' responsabilità ċivili li fl li wkoll li ċaraw din is-sitwazzjoni u rew ittefgħu dawn fuq dawn l-affarijiet u aħna rridu naraw eżattament x'qed jagħmlu dan hemm raġun. U għalfejn aħna ċittadini ta' isqallin għandna bżonn noqogħdu ngħaddu minn dan it-tip ta' imġiba kontrina kontra li tmur kontra regoli u liġi morali tal-Unjoni. Allura jiena rappreżenta dawn il-ħadimma li jridu tweġib nitolbu minnaħat tal-Parlament għal-ġinja kwistjoni komunitarja illi t-tiġi nazjonalizzata fuq livell politiku loġiku u bis-sens. Grazzi. Grazzi lei. Ora tiene la palabra. Issa, nagħti l-kelma lill-Kummissjoni mill-Dipartiment tal-Impjegi Sur Reġidio Campoli. Eh, grazie, signor. Grazie. Jina l għet nixtieq nagħmel sfond fuq il-petizzjoni tal-ħaddiema eh, tal-taħriġ vokazzjonali li eh, spiċaw bla xogħol. Eh, fit-tmim tal-programm tal-periodu programmazzjoni tal 2019 kien hemm għajnuniet diretti għal organizzazzjonijiet ta' attivitajiet li kienu marbuta mat taħriġ professjonali. E, mbagħad e, fil-bidu tal-2000 kien hemm e, bidliet livell professjonali, fuq taħriġ professjonali, u kien hemm fil-fatt liġi numru 3 tal-1997 mistat ta' reġun tal-2000 u hawnhekk qed nirreferi mod partikolari għal degrit ministerjali 167 ta' Mejju 2001 li tiddaħħal is-sistema ta' akkreditazzjoni tal-awtoritajiet ta' taħriġ. Jiġifieri, l klienti ta' taħriġ illi ma jagħmlux tajjeb ma jqgħux taħt il prekwiziti ta' dawn il-ftiġijiet eh, per għaw taħt per eżempju artiklu 6 illi stipola rekwiziti ċari biex jiġu kreditati jew inkella ma jiġux eh, mażula permezz ta' evidenza pubblika jew inkella riklam pubbliku, avvis pubbliku, ma setawx jorganizzaw dawn il-tip ta' attivitajiet ta' taħriġ palma kienu jagħmlu qabel. Bara minn qab. allura minħabba li minn inqas attivitajiet ta' taħriġ ma stawx jorganizzaw l-istess livelli ta' xogħol. Issa dwar il-petizzjoni, il-Kommissjoni fil-fatt analizzat il- eh, l-allegati um, violazzjoni toksur ta' liġi komunitarji li huwa kondannat eh, mill-petizzjonisti u aħna ma rajna ebda ksur għal-liġi ta' komunità Dawn il-legati ksur ta' dik li hija mobilta professjonali u salvagwardja ta' xogħol għandha xaqsam ma' regoli nazzjonali u dan irid jiġi trattat qudiem l-awtorità relevanti fil-fat kien hemm diġà tribunali nazzjonali li ġew jitrattaw dawn it-tip ta' każijiet. Jiena fuq il-petizzjoni nixtieq insemmi xi punti partikolari. L-ewwel punt B u C tal-petizzjoni punt B. Dan jirriferi għalhekk imsejħa manda taħdar. Iva, ver, jew iva jifej fiġifiri il- Autoritajt Nazjonali meta u l-programm tiegħu tal-2000 u 2006 u anki tal-2007-2013 parzjalment ikkompensaw permezz tal-eżerċizzju tal-kreditu, xi kreditu li kien tfadal eh, għal qudiem ċertu entitajiet ta' forma ta' taħriġ. Kien hemm ukoll xi eh, xi kawżi eh, li ħarġu li resqu dimola fil ma ġew arkivjati għax ma kienx hemm bażi għalihom. L-awtorità xi li għandna li tisqalija li tista' tagħmel li għamlet għamlet tajjeb għal dawn il-pagamenti u għallura għedna li il-problema ma jeżistix għax solvit. Issa, bottom punt ta' deċiżjoni tal-Ewropea fuq il-korrezzjoni finanzjer tal-programm 94-99 u din il-petizzjoni hawnhekk neħħejna il- Eh, stanza li juġi mressa eh, mill-avukat tal-istat minn deċiżjoni tal-Qorti tal-Unjoni Ewropea u din konta deċizjoni tal-Unjoni Ewropea u din l-ICJ. U fil-fatt, eh, minħabba li kienem punti li ma setawx jiġu ammessi il-qorti, u allura ma setawx ma setawx jaraw il-kas, u allura li siġej għallu li kellhom jirrifjutaw il-kas tal-jan. Allura, aħna għanħossu illi il-petizzjoni ma tistax tintlaqa u tittiġi prezentata fuq livell nazzjonali. Grazzjax. Alguna intervenzjon? Grazzi. Għawn xi membru tal-komitat li jixtieq intervjeni? Is-sur Korraw. Bonjour. Bueno, gracias, Presidente.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 Jina nishtiq ningrazzja l-avokata Fasano li kienet bana biex prezentanna il-petizjoni biex tgħidilna x'inni s-sitwazzjoni ta' imwera ta' dawn il ħaddima sqallin. Eh, jiena hawnhekk ukoll il-leħen ta' dawn il ħaddima li minħabba li qegħdin jatakaw il-raġu il-mod kif qed jaġġixxi r-raġu l-awtoritajiet tar spiċaw, eh, spiċċaw spiċċaw taħt imkontrihom u li jom. Eh, dan huma l-problema ta' mobilità interna u esterna minħabba l-fond eh, li, li suppost jingħata lilhom il-Fond Soċjali Ewropew biex ikun jista' jgħinhom u jgħin il-ħaddiema jpromovi s-soċjali il-kwistjoni soċjali, neħħi l-faqar, jinvesti fil-taħriġ u edukazzjoni anki speċjalment skont ir-reġun tal-reġuni differenti territorjali tal-Unjoni Ewropea. Allura, kemm hemm kontra drittijiet ta' dawn il-persuni u ħaddiema u familji tagħhom għax mhux tal ispiċċaw bla xogħol, imma kellhom jikollhom assistenzja kollettiva mingħajr ma jgarantixxew um, il-futur tagħhom tax-xogħol. Dana ġi ċensurat mit-tribunali rati orti tal-awdituri u dawn uh, dawn naraw li kien hemm ħsara fuq il-persuni. Allura aħna ħsibna li l-lum kienet ġurnata ta' eh, eh, ideali biex nitkellmu fuq eh, dil kwistjoni biex fuq il-Kummissjoni tista' tifhem eżattament mill-ilħna tal-kapitali ta' protagonisti ta' xaffariet kif imxew sissa l-ksur tal-regola komunitarja u id-drittijiet fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Żewġ talbit li għandna bżonn talba eh, tuħġiba, il-autoritajiet għalli reġun tas għalli għalli supposti benifika minn il-Fond Soċjali Ewropew Kif jista' jkun illi daw marru kontra ir-regoli billi għandhom il-kontroll tajlam xamru li jridu b'dan flessi suppost qegħdin hemmhekk għal taħriġ vokazzjonali billi fil-fatt ħalqu il-problema fejn il-ħaddiema spiċċaw eh, eh, bla xogħol fejn bażikament dawn il-familji spiċċaw bla bla, bla, sors ta' għajnuna biex eh, għalajxin taħħom. Allura dawn il-fondi li suppost il-programmi ta' taħriġ vakazzjonali, kif jista' jkun li ma jagħtux flejes għalihom, il-reġuns għalihom, kif jista' jkun li jmorru kontra il regol tal-Unjoni Ewropea f'dawl tal-pagamenti li kien jisoqbilhom bħala kumpens eh, dawn il-ħaddiema. Den sempliciment illużjoni ta' responsabilta fil-fat kontra artiklu 47 ta' TFU illi nfakkar illi għat il-Parlament Ewropew u l-Konsil il-PIS illi jara li kunem mekanizmi biex dawn ikunem inżmizzamma tal-ħajja professjonali tal-ħaddima ta' territorji differenti tal-Unjoni. Allura daw ma ġewx soddisfatti dawn il kondizjoniet li suppost ta' dan il-Fond Soċjali, drittijiet tal-ħaddima ġew miċħuda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 Eh, u koll fissem biex nidefendi dawn il-ħaddima għallin għaliex il-Fond Soċjali Ewropew fost fondi oħrajn Ewropej fisser li ħafna raġun ċittadini kunu jistaw kollhom aċċess riżorsi opportunitajiet li kiku ma jiżustux. U dawn jifinanzjaw proġetti li post tassew jgħinu biex jitejbu jżidu il xogħol fiż-żoni geografiki differenti tal-Unjoni, imma jekk dawn il-fondi qegħdin jintużaw eh, għal ħtiġijiet tal-klijenti fejn jekk pereżempju mhux qegħdin jaraw illi l-flejes qegħdin imorru għal nijiet li ġew assenjati, mela huma fil-fatt iċ-ċittadini. Eh, allura il-responsabilità Eh, imma jistax eh, sempliċement jiqaffej sempliċement tara l-min ħatibat il-flus u sempliċement tistanzjoni mbagħad jekk inti ma tużaħħomx tajjeb. Anzi, l-istazzjoni Ewropej irridu jkunu jistgħu jagħtu tweġibiet ċari li ċittadini li huma vittmi ta' użu ħażin ta' flejes pubbliċi. U dan huwa l-użu tal dawn il-ħaddiema għallin li dawnek għalli li huma vittma ta' frodi u erq u għed hawnhekk maħabba fek spiċaw bla xogħol u fil-fatt dan ix suppost kellu jkun stabli u sostenibbli u sikur. U dawn spiċaw tkeċċew ftaħt mezzi illegali u qatt marċevew pagi u salarji akkumulati illi skont il-liġi reġuni ta' sqallija kellha tidderoga. Il-petizzjonanti raw fid-dettal, raw fid-dettal dimensjoni Ewropea ta' din il-kwistjoni dokumentaw mhux biss kif din is-sitwazzjoni ġiet riżultata f'użu ħażin tal-fondi Ewropej imma kif dana kollu sar minħabba li mar kontra prinċipi u regoli Ewropej. Wara li ġew injorati mill-awtoritajiet pubbliċi sqallin li suppost kellhom kellhom isibulhom soluzzjoni għas sitwazzjoni illi huma responsabri li huma stess, daru lejn il istituzzjonijiet Ewropej kienu konvinti li ħajsibu għallejat illi fl-aħħar kienu ħajħarsu d-drittijiet tagħhom importanti għadastant. stant mufil tanala illi l-Europa mux ħal tala il-om il-bifuċom, anzi, kun tista tejnom u tatijom widen u bittijom lajnuna illi jeħtiġom u il-om snin jitolbu għalih. Allura nitlop illi l-petizjoni tibqa miftuħa u illi nibatu itri l-autoritajiet reġjonali għallin kompetenti sabiex jisibu fl-axħar soluzzjoni għal biċċalira d-deja żmien twil wisq. Grazzi. Alguna Grazzi. Hemm siete interventi? Mela, natu żewġ minuti lil petizzjonanta. Anzi, sekonda wahda kjoġbok, tajt il-President. Jisur sur Petarjar jishtiqin jitkellem. Skużani, Signor President, li tlabtek biex nitkellem da tard iżda biex nkunu onesti anke mal-petizzjonast biex ngħidu aħna x'inhu mal possibiltajiet tagħna nixtieq ngħid illi fil-kuntest tal-Fond Soċjali Ewropew il-fond joffri wkoll ċertu eh, offerti l-reġuni u reġuni jistgħu jużawhom jew le din hija kwistjoni wkoll ta' setat reġjonali u apparti minn hekk naħseb li rridu wkoll Inserħu fuq il-fatt li il-mezzi li għanna fil-kontest tal-programm tal-Fond Soċjali Ewropew għandhom ikunu mqasmin iva kif suppost. Iżda il-prinċipju tal- fuq bażi volontarja u naturalment jiena naħseb li jekk inti ħat appella li kien hemm każ ta' abbuż mela wieħed naħseb illi iva għanna kompetenza sa fuq kwistjoni ta' korruzzjoni u abbuż allura forsi wieħed jista' jressa eh, talba qudiem l-olaf biex tkun tista' tanalizza l-każ minħabba l-Kummissjoni ma kellha l-ebda provi fuq għadin ġifieri naħseb li il-petizzjoni jekk nħalluha miftuħa forsi nistgħu niġru biżejjed informazzjoni u provi fuq eh, l-użu korrott ta' dawn il-fondi, jekk ma ntużawx dawn il-fondi, forsi dik kienet eh, deċiżjoni għabbażi tal-autoritajiet li deċidew b'mod volontarju li ma jintużax, ġviri hemm differenza bejn abbu, sufrodi u deċiżjoni li ttieħdet mill-autoritajiet lokali jew reġjonali biex ma jintużawx dawk il-fondi jew ma tittieħiġ l-offerta tal-Fond Soċjali Ewropew. Jiena naħseb li jekk konna aktar indikazzjonijiet li vera kien hemm każ ta' frodi u abbuż għandna bżonn li jkollna aktar informazzjoni u mbagħad irresquha qoddim eh, l-olaf minħabba li huma l-iktar li għandhom kompetenza biex jitrattaw każijiet ta' korruzzjoni. Grazzi. Muchísimas gracias. Ahora sí que tiene la Grazie ħafna. Issa nagħti l-kelma lill petizzjonanta għal żewġ minuti. Presidente. Grazie. Iva, jena nappoġġa l-aħħar intervent. Aħna lesti illi natu dokumentazzjoni kollha legali Eh, biex nkunu nistaw nuru bi provi tip ta' kondotta għal waħda eh, legali fir reġun ta' Diġà hemm eh, deċiżjonijiet irta mill-qorti tal-awdituri li urew illi kien hemm affarijiet mhux f'posthom hawnhekk. Allura aħna nistgħu ngħidu li fuq livell nazzjonali u legali dġa ġie analizzat, jiġifieri għalina għaddejna mill-proċess u ah, fil-fatt ċertajna li kienem eh, l ħarsin ġurisprudenzjali f'sub kif suppost, imma l problema ta' sqallija minkejja li ħarġet mill-qorti li kienem responsabilta li ma kienx jitrefa minna ħata ħamr mamlu xej, baqaw fobom siket, idejom fuq zaqom bħal dejjem u fil-fat għatmarra ridu jgħatu u dan l-talbatana u jgħamlu xej fuqa. Għalek aħna dorna lejkom l-istituzzjonijiet u specialment il-Parlament Ewropew xinħossu illi ma jistax ikun illi fiħdan il-territorju tal-Unjoni u wieħed jista' japplika kondotta mġieba illi inawar il jawar il inawar il-dritti ta' ċittadini. U illi dan imur kontra artikli 15 17 eh, u 30 aħna dawn il-regoli, eh, dawn il-fondi li suppost kienu ma apposta għal ħaddima, kif jista' jkun legalment? Għamlu ieħor bijom, għamlu f'ximkien ieħor. Eh, l-autoritajt għallin. Tana, ma jist, dan huwa inkondannabli legalment, moralment, għaliex għandek familja li familji spiċċaw li minnar dawn il-fondi ma jistawx jiexu ħajja libera u din jutuża fl-Unjoni. Ġifidini għattalba li jtnamel il-President, huwa konformi għad-dritti tal-Unjoni kondotta l-imġiba ġifiri Taljana l għallija propjament e, għax dawna ħlew u użawhom għall konsum tagħhom dawn il-flejjes għall għanijiet politiċi dawn il-flejjes jina fuq livell komunitarju nista' bisnejt ngħid illi dan ma jagħmilx parti mill-pilastri tal-Unjoni Ewropea mġieba tal-mistħija imwera e, li jmur kontra id-dinjetà tal-ħajja tal-ħaddiemi li aħna għadna qed nirsu fuq rashom dawn in-nies. Grazzi. Muchísimas gracias. Después de haber... Grazie ħafna mela wara illi smajna l-petizzjon nanta l-rappresentant tal u l-membri tal-Komitat, għana għan proponu illi nżommu l-petizzjoni miftuħa, nibatu itra l-autoritajiet reġjonali biex ninformawhom dwar il-petizzjoni u nitolbuhom spjegazzjoni dwar il-protezzjoni ta' drittijiet tal-ħaddiema li huma parti minn dawn il-programmi reġjonali ta' taħriġ. U biex insegwita ta' xejda li għalit il-Kummissjoni wkoll nista' nirrakkomanda l petizzjonanta illi ehm, tagħmel rikors mezzi nazzjonali għaliex huma l-awtoritajiet nazzjonali li jorganizzaw dawn il-programmi ta' taħriġ u għalhekk ehm, il-kompetenza waħda nazzjonali, però l-petizzjoni ħażomuha miftuħa u se nibatu ittra lill awtoritajiet kompetenti ta' sqallija. Grazzi ħafna tal-li kontu hawnhekk. Mela naddu għal punt li jmiss il-punt numru 6 Petizzjoni bin-numru 547 tal-2018 prezentata minn persuna ta' nazzjonalità Ġermaniża dwar problemi bl-applikazzjoni ta' direttiva dwar l-istazzjonar tal-ħaddimi. Il-petizzjonant mhuwiex jgħat Mana u bekk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 l element huwa fuq l-implementazzjoni ta' direttiva ta' nforsar fuq il-ħadima stazzjonati f'stati membri differenti jiddeskrivi l-problemi meta konu edin diskrivu l-situazzjoni tal-ħadima stazzjonati u ġib eżempju me Danimarka il-legetament meta jkun hemm istazzjonament il-fornitur ta' servizzi jrid jidentifika il-reċipjent danis u li skont il-kumpanija in kwestjoni miex possibbli għaliex il-klient qiegħed fl-istess pajjiż tal-fornitur tas-servizz il petizjonanti jissuġġerixxi li jagħmel reġistru tal livell tal-Unjoni Ewropea biex jitaffi l-peace. Dwar dan il-lingwaġġ ta' direttiva ta' nforzar fuq il ħaddima ehm, stazzjonati jgħak ċara Mwemdomx obbligu għandhom iċ-ċans li jagħmlu talba illi Jamlu eh, talba għal din il-stazzjonament dim l autorit kompetenti m'hemmx possibilità li l-Kummissjoni tagħmel Reġistru Ewropew għad dikjerazzjoni tas-sistema tal-ħadima stazzjonati iżda awtorità tax-xogħol ġi stabilit iktar kimini din is-sena u dan ser jibda l-attivitajiet tiegħu mill-aktar fis u wieħed mill-għanijiet tiegħu u jew ukoll li nifaċilitaw l-aċċess għall informazzjoni u dan jinkludi wkoll informazzjoni fuq il-ħadima postjati, stazzjonati. U e, fuq il-kwistjoni tal-informazzjoni speċifika li hija mitluba fid marka, Hemm obbligu illi timbet mill-liġi tal-stazzjonament tal-ħaddiema biex notifikaw fost affarijiet oħrajn informazzjoni fuq il-klient Danis fejn is-servizz qed jiġi provdut. Il-awtoritajiet Daniżi però spjegaw illi fil-reġistru tas-fornituri um, għas-servizzi barranin jisimhom RUT hemm ċans li wieħed meta jagħmel id-dikjarazzjoni jażel eh, bidda Eh, jażel il-klient danis u il- għal dak li huwa il-trade fairs li huwa s-settur li qegħdin niddiskutu hawnhekk huwa wieħed fejn jista' jkollok m'għandekx klient danis fil-katina ta' provvisti, dan ifisseri li Hemm ħafna kwestjonijiet marbuta mal-stazzjonamenti fi Svizzera, marbuta ma' trattamenti mhux indaqs meta niġu għal verifiki kontrolli fuq il-post tax-xogħol. L-Iżvizzera bħalissa il-ftejjejn bejn il-komunità u stati membri u Konfederazzjoni Svizzera hija applikabli mill-2002. Mtaħt dan il-ftejjim huwa biss hija biss leġiżlazzjoni Ewropea li kien li kien applikabli għall-Iżvizzeri. Allura, dik li hija peress li l-direttiva ta' forza li tapplikata wara dik id-data mhijiex applikabbli mill-2004 li Svizzera tapplika l-eklim sejħa flanking measures fuq kumpaniji illi jiprofdu għajnuna għal dawn il-fornituri ta' servizzi Svizzeri. U aħna eh, pala komissjoni għedin nallinjaw ruħna niprovaw ma l-mizuri Svizzeri ma d-laki tal-Unjoni. Minn Mejju 2014 aħna konnajna fin negozjati ma l-Svizzera għaffas e, istituzzjonali ġdid fost affarijiet oħrajn tan kien ħajja ċerta li l-iktar ki għadġornata japplikabli għaglek li hija tal-ħaddima iżda il-Kunsill Eh, eh, Zvizzeru ma aċċettax it-tekst. Grazzi. Muċisimas, grazzjas. Grazzi ħafna minnħal tal-membru tal-membri tal komitat hemm xi ħadd illi jixtieq jitkellem. Signor President, jiena niproponi li għabbażi ta' tweġiba tal-Kommissjoni nalqu l-petizzjoni u nibbatu tweġiba l-petizzjonist u ngħidu illi din id-direttiva tal-istazzjonar tal-ħaddima fis-suq waħdini tista' tkun isa dejjem never ending story dejjem nistgħu nibqgħu niddiskutu Kwestjoni ta' burokrazija, skambju ġust, etc. Iżda naħseb illi tajjeb illi nkunu nistgħu ngħidu li f'dan il-każ partikolari nistgħu nagħqu din il-petizzjoni li bagħtu tweġiba bil-miktub l-petizzjonist. Grazzi ħafna mela wara li smajna l-Kummissjoni u anka l-unika membru li għadu kemm intervjena fiħdan dan il-Kumitat. Aħna nipproponu min-naħa ta' Presidenza ta' dan il-Kumitat li nikkonkludu l-analiżi ta' din il-petizzjoni. il petizzjoni Mela naddu issa għal punt li jmiss, punt numru 7 ġifiri petizzjoni 661-2018 prezentata minn Mattias Eduardo Diaz, Crescitelli, Taljan, dwar il-ksur, l-allega ksur tal-liġi ambiental tal-Unjoni Ewropea mill-fabrika f'Borgo Valditaro għanna il-petizzjonist li hija hawnhekk fostna mhux qed narah li qed narah tajjeb mela nħalli fidejk biex tatina rendi kont tal-ħames minuti mbagħad nisimgħu lill-Kummissjoni l membri ta' dan il-Kumitat u mbagħad ikollok żewġ minuti biex tagħlaq. Grazzi ħafna nagħtik merħimra. Grazzi ħafna, Sinjura President. Eżis, membri onorevolina, hija tawwek biex ngħid xi problemi għandna f'Valli Taru u anka għal persuni fraġli u minorenni illi frekwentaw l-iskola fejn il-fabrika ta' ċeramika bdiet topera. Il-tobba edin jiċertifikaw li jem mart illi eh, huwa pereżempju. per eżempju irratazzjoni u anka eh, problemi ta' mar, dermatiti, ulċeri u koll u hemm iktar minn 300 każ mill-bidu tas sena 2017 sissa kien hemm iktar minn 500 każ ta' problemi ta' saħħa li kienu sinjalati u indikati miċ-ċittadini ħafna mit-tfal Eh, fil-fatt qegħdin f'dan iż-żona u illi ma jistgħux ikunu konsidrat fil-kategorija ta' dawk iċ ċittadin li qegħdin eh, f'pożizzjoni li jistgħu jissinjalaw problemi bħal dik. Kien hemm jimporta titkellem daqs iktar bil-mod ħabba li l-interpreti mhux se laħqu miegħek. Kien hemm talba biex din il-fabrika tkompli tikbar u kien hemm oppożizzjoni sħiħa. Kien hemm xi tliet 3,100 persuna li vitaw petizzjoni biex ma dan il-proġett ma jkunx approvat. Kien hemm bosta dokumenti fejn id-direttur kien jgħat jgħid li m'hemmx il-bżonn li tinfirex ċertu informazzjoni li tista' tkun marbuta ma' sigriti tekniċi wkoll jew industrijali. U kien hemm każ illi kienet eh, frattazzjoni tal-pubbliku għal dawn l-ħar senti u nofs ir-reġun ta' Emilia Romagna aċċettaw din l-informazzjoni kollha u u ukoll janalizzaw dan il-każ iżda rrifjutaw li jilqgħu it-talba tal-ċittadini ta' dan ir-reġun u qegħdin jgħidu li wieħed xorta waħda għandu jirriserva u jipproteġi l-informazzjoni industrijali. Sur Edwardu, skużani, iżda ħajkoll nitolbok biex titkellem iktar bil-mod għax ma jistax ikun. L-interpreti biex qed ilaħqu miegħek. Iva, jiena tajtu kopja wkoll. Jekk għandek bżonn iktar ik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 Nafu li hemm l-interess ekonomiku li nirriservaw l-informazzjoni fuq l-istatistika u l-informazzjoni fiskali. U f'dan il-każ, id-deċiżjoni li ħadet Emilia Romagna kajja minn barra li qiegħda tmur kontra l-interess tas-saħħa tal-pubbliku qiegħda f'kontrast ukoll mal-direttiva tal-Unjoni Ewropea illi fil-punt numru 16 tagħha qiegħda tgħid li l-tifrix tal-informazzjoni huwa prinċipju ġenerali illi għandu jingħata l-autoritajiet pubbliċi u jistgħu jirrifjutaw li jagħtu informazzjoni f'ċertu każijiet speċifiċi sta' fost dawn il-każijiet l-artiklu 4 paragrafu 2 tal-istess direttiva qiegħda tistipula b'mod ċar ħafna li l-istati membri ma jistawx jirrifjutaw każ brabta ma' referenza ta' problemi kummerċali jew inkella interess ekonomiku ma jistawx jużaw din l-iskuża speċjalment jekk hemm problema ta' emissjonijiet fl-ambjent u f'dan il-kuntest jiena nixtieq ngħid ukoll il-Kummissjoni Ewropea biex iżid l-isforzi anke fuq punti ieħor minħabba li anke fuq l-industrija taċ-ċeramika fil-kontest tad direttiva IPPC e li edha tkopri fl-imkiema direttiva 75 ta' direttiva għana nafu li l-proċessi eh, ta' Ta' din il-fabrika mu koperti minn dan, jien naħseb l-Unjoni Ewropea għandha tuża l-aħjar teknoloġija li għandha dispożizzjoni tagħha biex tnaqqas l-impatt ambjentali l-imbjat ħażin fuq l-ambjent, u li nużaw ukoll u nipreservaw id-dritt li għandhom iċ-ċittadini għall-informazzjoni ħalli naraw illi f'każ bħal dan aħna iridu kunu għad dispożizzjoni wkoll ta' direttivi li jieħdu ħsieb ukoll il-ħarsin tal-ambjent Taħlu aħna nitolbu illi din petizzjoni tibqa miftuħa u l-Kummissjoni tagħmel analiżi ħafna iktar dettaljata ħalli bekk nistgħu niggarantixxu liċ ċittadini l-ħarsin tas-saħħa tagħhom u l-aċċess għall-informazzjoni għal din ta' din il-kumpanija illi verament qiegħda tippreżenta problemi kbar minħabba l-operat tagħha f'dan ir-reġun. Dalodu kien hemm ukoll eh, il-bidu tal-COP25 ġifi l-konferenza tal-klima tal-ġnus maquda waħna indikajna kemm għandna eh, problema urġenti brabta mal klima fl-Ewropa. Allura naħseb li l-Parlament Ewropew issa wasal il-waqt li jieħu azzjoni. Grazzi skużawni. Grazzi Issa fissem il-Komitat Enfi eh, Daniel Franzoni. Jiena ħat nota ta' dak li ntqal minn petizzjonant. Permettuli illi nagħmel taqsira tal-punti essenzjali ta' dibattit F'Ottubru 2018 l-impriża involuta ħareġ eh, talba biex is-sita produzzjoni tikber. Issa taħt id-direttiva Environmental Impact Assessment taħt il-qafas ta' parteċipazzjoni pubblika l-impriża u jieġbet fuq livell pubbliku billi u dim l-autorità kompetenti resqu eh, dokumenti, l-autorità ta' mill romanja Xorta waħda, peress kif għal il-petizjonant, dan fid-dawl tal-petizjonant um, ma ġewx um, pubbliċizzati fid-dawl ta' talba tal-firma billi semmew konfidenzjalità industrijali tal-kontenut. It-talba ġiet mill-qwa mill-autoritajt kompetenti tal-Emilia Romagna billi għam referenza għal-liġi tal-lijana trasposta mill-IIA u eccezzjoni ta' artiklu e, taħt artiklu 4. Il-petizzjonant iħoss għal kif għal nessa illi l-autorità kompetenti nazzjonali kella tapplika eh, eh, applikat eh, kienet applikat mod ħażin l-artiklu. Għal-ġamma l-artiklu 4 ma ġiex użat. Wieħed irid jisħaq illi direttiva ta' 2034 jitkellem fuq il-drittijiet għall-informazzjoni ambientali jgħid illi dan artiklu tlieta illi awtoritajiet pubbliċi eh, iridu ipoġġu dispożizzjoni tal-petizjonanti kollha l-informazzjoni ambientali li għandhom. It-talba tista' tiġi rifjutata meta jekk il- kixfa tagħhom taħra tmur li lil mill-indikazzjonijiet u raġunijiet illi jaqgħu taħt artiklu 4. Issa skont dawn ir-raġunijiet palma diġa għal petizzjonant għandek paragrafu 2 de il-konfidenzjalità ta' informazzjoni industrijali u kummerċjali. Dan l-istess paragrafu 2 għandu, għandu eh, frażi oħra, inċis ieħor li jgħid illi raġuni tar rifjut ġi interpretat mod restrettiv f'kull każ l-interess ta' kixfa tal-informazzjoni jrid jiġi bilanċat ma' l-interess ta' rifjut ta' din il-kixfa tal-informazzjoni u inkluż jirt inkludi l-konfidenzjalità tal-impriża kummerċjali li mhix applikabbli minħabba jekk l-informazzjoni għandax taqsam ma, ma emissjonijiet fl-ambjent. Tajjeb li ngħidu illi raġuni wara l-protezzjoni tad dritt tal-proprjetà intellettwali li huwa l-punt E tal-paragrafu 2 jikkonstitwixxi raġuni ta' rifjut anki fil-każ ta' informazzjoni marbuta mal-missinijiet maħruġ fl-ambjent. U x'inhu ma dan il-ħruġ fl-ambjent, meta tonħarax fl-ambjent. Fid-deċiżjoni ta' 23 ta' Novembru, każ każ ċe 6 Eh, u 52 tal-2014 il-Qorti ta' Ġustizzja għamlet interpretazzjoni tagħha li tgħid li jiġifieri illi mhijiex ipotetika u previżibbli li inti eh, titfafkaw dubju il-prodotti eh, farmaceutiċi Dan hija taċċe 452. anki għal deċiżjoni 79 dawn il-missjonijiet il missjonijiet fl ambjent ta' prodotti farmaceutiċi u sodan sostanzi, sostanzi dajamlu l-ħsara, mela dan jisir bis jek dan ibur kontra kondizjonijiet normali. illi ikun prevalenti fi zona fejn il-prodott suppost ħajkun użat. Issa skant il- deċiżjoni punt 87 jgħid illi il-konċett ta' informazzjoni marbuta mis-sinni ta' sostanzi fl-ambjent f'artiklu 4 paragrafu 2 l-istess linja ta' direttiva l-istess paragrafu ta' direttiva jista' jiġi interpretat mhux biss taħt eh, messjonijiet li huma marbuta ma' natura kompożizzjoni u l-kwantità u d-data u l-post tal-emissjoni ta' sostanzi iżda wkoll id-data fuq il- eh, il-kem ħajkollu impatt fuq l-ambjent tal-madwar. Eh, u dan għatni nitka fuq direttiva 2003 u erba l-access għall-informazzjoni ambientali għallura aħna nistidnu il-petizjonant il-jek ma minx dan il-li prezenta talba ġdida għall aċċess ta' informazzjoni ambientali taħt id-direttiva tal-2003 ehm, illi l-autoritajt li udim l-autoritajt l-Emeni Romania dawn u bat iridu jizaminawa in konkret u bont konkret mod kif id-direttiva tiġi interpretata fl-ICJ ta' dawn deċiżjonijiet illi jien kif semmejt. Fil-każ illi l-informazzjoni meħtieġa miss ser tkun parti tal-informazzjoni li tkun mikxufa u l-petizzjonant eh, jiġi rifjutat skont il-talba tiegħu id-direttiva mela aħna nistinnu li jagħmel rikors, per eżempju, l-ewwel amministrattiva mbagħad dik legali taħt artiklu 6 ta' direttiva nifisa. Grazzi. Muchísimas gracias. Miembros. Grazzi ħafna mxaħat eh, minn ħatar komitat li jixtieq jitkellem Sinjura Evie jekk Grazzi ħafna Sinjura President nixtieq l-intervjeni anka fuq din il-petizzjoni. Grazzi ħafna l-petizzjonist tal-li petizjonanti li ressa din il-problema dim il-kumitat tagħna aħna nilsabu dim sitwazzjoni pjuttost serja. Ikolli nammetti li ħajkolli nerġa' nisma' dak li ntqal mill-Kummissjoni minħabba li suġġett huwa verament komplikat iżda jiena nixtieq nibda billi nanalizza l-konsiderazzjonijiet u l-elementi li huma ċerti. Aħna ninsabu quddiem ħames iktar minn ħames mit każ ta' tfal u nies li huma fraġli Ġifiri hemm numru inkredibbli ta' eh, każijiet ta' nies li mardu li ħassew ħażin minħabba l-emissjonijiet u dawn is-sustanzi kimiċi li ħarġu minn din il-fabrika li għandhom eh, li għandhom effett verament ta' irritazzjoni kbira u li waslu l-ħafna eh, mart u l-ġuri fil-imnieħer, infezzjonijiet, problemi tal-erġiji fil-ġilda, eccetera. Jider u koll u meta e, din il-fabrika e, waqfet topra biex tapplika biex jimplementaw il-filtri, il-situazzjoni ta' s-saxħa, l-kondizjoni ta' s-saxħa ta' dawn in-nies, tieb ħafna ġifiri verament kienem effett ċar. Minkejja din ir-rabta ċara, il-kumpanija talbet xorta waħda li titripla il-kapaċità tal-produzzjoni ta' din il-fabrika. Dan kollu jgħat isir xorta waħda minkejja illi aħna qegħdin nitkellmu fuq din il-fabrika ta' produzzjoni ta' ċeramika li suppost għandha tirrispetta d-direttiva tal-emissjonijiet industrijali u anke b'mod partikolari il-best available technologies, il-bat, ġifiri. Nafu kol li l-istess direttiva Ewropea u ma daqxej skaduti minħabba li morru la sena 2007 ġifiri għanna il-possibilità li jkollna e, trasformazzjoni tal-innovazzjoni fl-istess ħin l-użu ta' dawn is-sustanzi il-ġodda li jistgħu jkunu evalwati aħjar. U l-Kummissjoni stess qiegħda tgħid ukoll li biex nerġgħu nanalizzaw dawn il-bat ħajkonna bżonn ta' bosta snin, ġifieri kollox jista' jidħol fis-seħ minn hawn u tliet snin jew erba' snin oħra ħaġa oħra aspetti ieħor pjuttost serju huwa bir-rabta tal-aċċess għall informazzjoni għal ċittadini minħabba li fil-fema tiegħi mhux aċċettabbli li aħna ħanibqgħu ninsistu li hemm il-dritt għal sigrit Industrija li meta naraw każijiet bħal dawn serji li qed jaffettwaw is-saħħa taċ-ċittadini ġifieri il-reġun ta' Milja Romagna sfortunatament użat dan id-dritt li tiċħat li tirrilaxxaw ta' l-informazzjoni l-pubbliku naħseb li verament huwa hija mossa serja ħafna ġifieri l-Kummissjoni Ewropea għandha tqisu dan jien naħseb li xi ħaġa assurda li dan kien permess u nixtieq li din petizzjoni tinżam miftuħa minħabba li fil-fema tiegħem bosta elementi li ħasbuni ħafna minħabba li rridu nkunu f'pożizzjoni nkunu nistgħu nigarantixxu trasparenza sħiħa l-aċċess għall-informazzjoni għaċ-ċittadini u nixtieq li tintbagħat ittra lill-awtoritajiet reġjonali biex aħna ngħidu x'inhu l-affarijiet li qed ħasbuna U apparti minn hekk aħna nafu li ħadd minna ma jrid jagħmel kriminal lil dawk li għandu eh, xi kumpanija iżda li kulħadd irid jara illi l-liġijiet tal-ħarsien ambjentali u ħarsien tal-saħħa tal-bniedem ikun eh, dejjem priorità. Grazzi. Marrakjax. Grazzi ħafna, mxħatiħor li jixtieq jitkellem. Mela issa nerġaw natu l-petizjonant żewġ minuti. Sekonda, eh, għanna l-Peter Jar li xi ħaġa. Iva, naħseb illi naqbel mal-kollega tijaj Evi. Biss jina naħseb illi huwa tajjeb illi naddu kol il-pozizjoni tal-komitat eh, ta' l-envi ħalli ninvolvuhom u kol. Ġifiri tolbu għal-informazzjoni addizzjonali mill-awtoritajiet nazzjonali u l-opinjoni tal-invi wkoll. Perfetto, gracias. Ora tiene la palabra el signor peticionario. Tajjeb għandek żewġ minuti jekk joġbok bil tkellem bil-mod, eh? Grazzi, grazzi li daw kollha li tkellmu. Grazzi li kommissjoni wkoll illi tkellmet anka b'mod tekniku ħafna illi minkejja forsi ma tantx kien jista' jkun miftiem. Naħseb illi hawnhekk iċ-ċittadini ħafna drabi jiġu bi problemi reali u ħaġa interessanti li nkunu nafu li hemm lok ta' kif nistgħu noqorbu b'diffikultà xorta waħda rnexxieli nifhem b'xi mod kif inhi s-sitwazzjoni. Jiena naħseb li l-prinċipju ta' eh, prekawzjoni huwa sagrosant għandu jkun implementat għandu għandna nkunu dejjem trasparenti u, anke. anka dejjem inqisu dawn ir-reġuni anke li qegħdin fil-periferija minħabba li din hija żona fil-montanja li m'għandix bżonn ta' din it-tip ta' dan it-tip ta' impjan, din it-tip ta' fabbrika, speċjalment minħabba l-effett li qed ikollu fis saħħa tal-bniedem, ġifieri din hija talba tagħna li aħna nkomplu li kif qalet is-Sinjura Evi u ħaddieħor aħna rridu nibqgħu nkunu preżenti u qrib iċ ċittadini minħabba li aħna nafu li hemm fost dawn in-nies li qed ibatu ħafna tfal minħabba li din il-fabrika qiegħda 150 metru biss minn ġim ta' tfal u fej frekwentaw ħafna tfal u xi 500 metru biss minn skola. Ġifiri, hemm bżonn li nagħtu iktar attenzjoni lil dan il-każ u naħseb li din hija xi ħaġa li tista' tgħin mhux biss lil din iż-żona iżda anke lil każijiet oħrajn simili. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li kont hawnhekk magħna wara li smajna lill kummissjoni u anke smajna l-interventi tal-membri ta' dan il-kumitat. Aħna nipproponu li nżommu miftuħa din il-petizzjoni u mbagħad kif qal Peter Jar aħna ħanadduha l-Kummissjon l-Kumitat MV wkoll nispjegaw lill awtoritajiet reġjonali wkoll li tresqed din il-petizzjoni u nitolbuhom għal iktar informazzjoni. U lilek sur petizzjonant Nħeġġek u hekk kif qalet il-Kummissjoni biex tkompli titlob informazzjoni anka l-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiżek. Jekk taqblu mela nħalluha miftuħ dan petizzjoni ntolbu lill-Kumitat Envi biex jagħtun iktar informazzjoni lill-Awtorit Reġjonali wkoll nirringrazzja ħafna lil kulħadd li tkellem u petizzjonant Mela ngħaddu issa għal punt numru 8 fuq l-aġenda il-petizzjoni 527/2018 prezentata minn Dibitar Vaziljev, ċittadina mill-Bulgarija, fuq l-impatt tal tal-motorway eh, struma fuq Kresna, fuq il-gorġ ta' Kresna, fil-reġjun tal-Bulgarija. Għanna lil petizzjona għawek għandek 5 minuti. Grazzi ħafna jiena qed nirrappreżentaw hekk il-koalizzjoni biex nipproteġu il-gorġ ta' Kresna u jgħet hawnhekk ma' Dimitar Vasiljev. Għandi żewġ minuti biex eh, ngħidulkom xi ħaġa oħra fuq eh, din il-kampanja. Il-President tgħidilha li għandha ħames minuti imma petizzjonanta tgħid li ħataqsamhom mal-kollega ma' Dimitar. Aħna inna 20 sena biex eh, nipproteġu l-gorġ mill-bini tal-motorway illi hija ppreżentata bħala parti mill-proġett tal-kuritur numru 4 Ewropew. Aħna diġà ilna 10 snin illi intervjenina biex eh, naraw Illi niproteġu l gorġ ta' Kresna, l-autoritajiet tal-Bulgarija ta' Bulgarija iżda mhumiex qed jikkonsidraw is-soluzzjoni tal-bypass ta' tunnel u issa għandna eh, parti minn il motorway ħataddim il-gorġ għanna aħna motorway fuq iż-żewġ naqat tal-gorġ illi edin jikkawżaw ħafna mwiet mhux biss tal-annimali iżda ta' ħafna nies, l-NGOs u gruppi ambjentali mumiex ir-raġun għalfejn qed ikun hemm f'dan il-proġett u aħna konna attakati billi qegħdin jgħiduna li aħna ma nixtuqux din triq. Ringrazzjakom li qed ittuna l-opportunità illi nippreżentaw din il-petizzjoni fissam il ċittadini Ewropej Bulgari u anka li rappreżentaw il-gorġ ta' Kresna aħna Fil-fatt prezentajna il-petizzjoni u dim il-Kummissarju Vella u fit tmim il-mandat tiegħu huwa qal illi din hija xi ħaġa li kkawżat problema kbira għar-reġun. Issa nistieden lil Dimitri biex ikompli. Grazzi ħafna jiena jisimni Dimitri Vasilev u ħanitkellem bil-Bulgaru. Għina neħx fil-municipalità ta' Kresna, għawek kif tistaw taraw. Dan huwa l-post eh, fej eh, u appjena li timbena it-triq u tistaw taraw li parti kbira mill-art li hija tal-nies tal-lokal ħat eret u dawn huma partiċelli ta' art li huma importanti ħafna għal nies tal-lokal minħabba li din hija art verament importanti għalihom. U aħna nixtiequ inkunu nafu għalfejn l-iktar art li hija mbila ħa neħwa minnant iċ-ċittadini u ħanċaħduhom minna. Għal 20 sena l-awtoritajiet ilhom jinsistu fuq il-bini ta' din it-triq minn dan il-post, ġifiri l-iktar post vulnerabli fejn hemm l-iktar art mela li hemm f'dan ir-reġun ma kienx hemm problema biex timbena highway. li tkun one way fuq iż-żewġ naħat ħalibek titjib anka situazzjoni ta' sigurta u iktar ma jkunu il-bot minn xurxin it-nej li huma jkunu one way biss di tista' tkun verament xi ħaġa iktar tista' xi iktar sigurta minħabba li jekk jiġri xi ħaġa fuq naħa waħda mhux ħataffetwa it-tieni parti ġifieri tistgħu taraw li b'dan il-mod anka l-art fejjem ħafna dwili li din jitkabru ħajkunu protetti din xi ħaġa verament importanti. Aħna u hekk qed inkabru wkoll Enep li permezz tiegħu nipproduċu ehm, mbit tipiku ta' dan il-post u nilqakom biex tiġu id-duqu, aħna mux biss qed nitkellmu fuq in-natura żdanka lejxin ta' bosta nies. Hemm ħafna nies li ġejjin lura fil-municipalità ta' Kresna u jixtiequ illi huma jkun jistgħu jaqalgħu lejxin tagħhom u jkun jistgħu jibbenefikaw minn dak illi eh, bnew kien hemm minbena serer ukoll iżda dan kollu issa ħajin qeret minħabba dan il-proġett illi qiegħed jippjana li jibni triq li tagħti eżattament minn dan it-territorju. <clears throat> Awek blaħdar qed taraw immarkat post li huwa verament importanti għal nies tal-lokal dawn huma kollha dwili li ħajinqerdu kompletament. Per eżempju, jekk dan il-proġett ħajkun implementat, ħajkun impossibbli illi aħna insalvaw lil bosta nies li ħajkunu f'periklu. Sinjuri, aħna m'għandniex demokrazija fil-Bulgarija. Skużawni, iżda ninsisti fuq il-fatt li hemm bżonn li niddiskutu fuq dan il-punt. Grazie għajem komplu b'dan il-punt fuq l-agenda. Pasamos ahora a escuchar la comisión por parte Kummissjoni, rappresentant tal-Kummissjoni san fissem DG Reggio, jekk joġbok, eh, rappresentant tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna Kummissjoni Ewropea tixtieq ringrazzja lil eh, dan il-Kumitat u l-petizzjonant fuq din l-aħħar informazzjoni rċivejna Naħseb li fil-kontest tal-aħħar informazzjoni li aħna prezentajna fi frar ta' sena 2019 u minn dakinhar law fil-fatt aħna rċivejna l-applikazzjoni għal konfinanzjament biex niffinanzjaw il-parti 3.2. Ġivi l-aħħar parti ta' tri ta' bejn Sofja u l-frontieri l-frontiera tal-Greċja ħalli bekk niskuraw li jkun hemm rabta bejn it-tramuntana u nofsinhar tal-Ewropa. Din l-aħħar eh, parti kienet eh, imresqa għal kofinanzjament fid-disa ta' Witsu, il-Kummissjoni evalwat l-applikazzjoni u l-fatt li l-Liġi Ewropea kienet sodisfatta ġifieri il-liġi tal-fondi strutturali u anka tal-liġi ambjentali u fil-15 ta' ottubru aħna indirizzajna itra lill awtoritajiet bulgari b'numru ta' kummenti u offerta tħassib ukoll brabta ma' din eh, l-applikazzjoni u anke li nixtiequ aħna dejjem naturalment niskuraw li l-liġi eh, tal-Unjoni Ewropea tkun rispettata l-awtorità Bulgara għandha tirrapporta lura biex sa 15 ta' jannar tgħidilna aktar fuq dan li kien mitlub iżda xorta waħda aħna nixtiequ niżguraw li dan il-Kumitat u l-Petizzjonanti l-Kummissjoni qalet bosta drab l-awtoritajiet tal-Bulgarija illi tista' taprova biss dan il-proġett jekk l-aspetti legali, tekniċi u ambjentali kienu meqjusa kif suppost matul il fażi ta' tħejja iżda anke matul il fażi ta' implementazzjoni u bini ta' din it-triq ħalibek niskuraw illi ikun hemm il-preservazzjoni sieħa tal-biodiversità f'dan din iż-żona ġifieri. Aħna nixtiequ li nżommu ma' din il-pożizzjoni ħanapprovaw biss il-proġett il proġett jekk aħna ħajkonna garanzija il regoli kollha huma sodisfatti. Sadattant aħna edna illi lesti il-natuhom eh, assistenza u nixtiequ nikkonsidraw ukoll possibilità ta' kofinanzjament u miżuri immedjati ta' fil-żona i 79 eh, ħalli bekk namlu tajjeb għal problemi ta' telf ta' habitat illi hija diġà tkun ikkawżat minħabba li hemm iktar traffiku u anka nagħmlu tajjeb ukoll għal telf illi bħalissa jgħat ikun konfront minħabba iktar bini ta' toroq. Muċisimas grazzjas. Grazzi ħafna. Talbidni l-kelma wkoll ir-rappreżentanta permanenti tal-Bulgarija mela ngħaddi l-kelma l-Sur Daniel Shekerletov ġej minn Ministeru ta' Trasport fil-Bulgarija. Благодаря za думата. Уважаема госпожо председател. Граци ħafna, senjura President. Ezi senjuri. Kif tafu, il-highway ta' Struma hija parti mill-Network Trans-Ewropew u huwa parti wkoll minn eh, dan il-proġett Ewropew. U jinkludi sezzjoni li tinferex mill-Greċja sa Budapest. Dan huwa proġett illi għandu tifsira soprareġjonali. F'dawn l-aħħar snin il-Gvern tal-Bulgarija għamel progress ġmielu biex tiġi finalizzata din it-triq din il-highway fi Struma u appjanat li dan il-proġett jiġi finalizzat sal-2022. Però, l-iżjed parti eh, diffikultuża lot 3.2 li taddi minn dan il-gorġ fi Kresna għat timbena. Din hija sezzjoni li ħatkun twila 16 km u hija diffikultuża immens kemm minħabba floli u toponomija tal-żona eh, kif ukoll minħabba fil-biodiversità li hemm. Is-sezzjoni li qed nitkellmu dwarha bħalissa li fejn it-triq tinqasam fit-tnejn hija karatterizzata minn numru qoli ta' inċidenti ta' traffiku f'dawn l-aħħar xar snin mietu jew inkella darbu 235 ruħ minħabba f'inċidenti ta' traffiku li seħew f'din iż-żona. Bħala riżultat ta' dan kollu fl-2017 ġiet imnedija proċedura biex issir evalwazzjoni eh, tal-impatt ambjentali, fostom ukoll evalwazzjoni ta' kif se jintlaħqu l-miri tan-natura 2000. Il-proġett li huwa propost bħalissa huwa l-aħjar verżjoni li naxina naħorġu biha huwa bbażat fuq sensiela ta' kriterji li per pereżempju l-ilma kemm fuq l-art kif ukoll dak tal-pjan, eh, jinkludi wkoll Ehm, kriterji ambientali fostom tal-annimali, eccetera. it-triq li tesisti bħalissa ser tkun eh, modernizzata u se ssir triq one way u mbagħad ser tinbena triq ġdida illi wkoll ser servi illi eh, wkoll ser tkun one way u din tal-aħħar ser eh, tinbena ser tinbena mill-bidunet. Mil Kien hemm konsultazzjoni pubblika u tresqu żewġ ilmenti minnaħa ta' eh, individwi u NGOs. Il-Qorti Amministrativa Suprema ma laqatx dawn l menti Imma, min, u minkejja eh, u skont il-liġi tal-Bulgarija, d-deċiżjoni l-ħarġet mill-qorti hija waħda finali. Il-vantaġġi ta' dak li qed ikun propost jinkludu l-fatt li dawn it-toroq ħajkunu one way back. It-traffiku għandu jonqos ħafna u għanna naqsu wkoll ir-riskju li jkun hemm inċidenti. Barra minn hekk dan għandu mm, iwassal ukoll għal iżjed flessibilta fl-użu ta' din il-highway. Għaliex, għaliex ħajkunem kifet żewġ sezzjonijiet it-triq inqasam fit-tnejn u żewġ partijiet ħajkunu separati. Xtaqt ngħid illi f'din il-petizzjoni qed eh, jingħaddu affarijiet illi m'għandhomx bażi, jiena nixtieq inħedġiċkom biex tisimgħu sew l-argumenti li għet resaq il-Gvern tal-Bulgarija. Il-proposta tal-Gvern tagħna tirrispetta l-kriterji kollha rekwiżiti kollha tal-liġijiet kemm tal-Bulgarija kif ukoll dawk Ewropej. Jiena xtaqt ngħid mill-ġdid illi huwa importanti ħafna illi din it-triq din is-sezzjoni 3.2 ta' dan il-proġett timbena ek kif ġi deċis fil-pjanijiet tal-proġett. Il-Komissjoni għandha żomm f'moħħa wkoll illi matul dawn l-aħħar 20 sena ġew ikkonsidrati 20 l-alternativa differenti ta' dan il-proġett u l-Gvern tal-Bulgarija iddeċita fuq il dik il-verżjoni tal-proġett li għalli waħda sostenibbli ekonomikament kif ukoll soċjalment. Grazzi ħafna Issa ħan nisimaw lill-membri tal-Komitat tal-abni l-kelma Sur Novakov. Благодаря, госпожо председател. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena xtaqt nirringrazzja lil daw kollha intervjenew fuq dan is-suġġett. Jekk niftakar sew, ix-xjenza tal-ambjent hija bbażata fuq bilanċ bejn in-natura u l-attività li għamil il-bniedem. Wara illi kien hemm ħafna protesti anka minn NGOs dwar dan il-proġett, jiena nista' ngħid illi il-mod kif tfassal dan il-proġett huwa bbażat fuq konsiderazzjonijiet tal-arja, ħamrija, l-annimali, il pajzaċ kwistjonijiet li għandhom xieqsu mas-saħħa u anka l ġene. E, u nista' ngħidilkom xemm nieqes dak li ma ġiex ikkonsidrat, ma ġewx ikkonsidrati il nies Qed nitkellmu fuq 235 il ruħ illi inqatlu e, f'dawn it-toroq f'dawn l-aħħar e, xhur u snin mitunis kull sena pratikament. jisina ma nafx xad baqa jiġri biex nikonvinġu ruħna li jemżon nibnu din it-triq. Il-partit tal-ħodor fil-Bulgarija ma jiridux illi timbena din il-motorway fil-dan il-gorġ. Imma jina nsaqsi xieġri allura, xħajġri mit-traffiku? ħajjiqa fuq il ġisnaħat Jekk ma nibnux din it-triq, naħseb illi jizjed ħajizdiet it-traffiku, naħseb li wasal l-żmien issa illi Ehm, f'din il-parti relattivament qasira ta' triq qed nitkellmu fuq 16 km wasal iż-żmien li jif u jmutu n-nies hemmhekk il-proġett hemm bżonn li jsiru triq trid jinbenna. Grazzi. Il-Senjor. Grazzi ħafna ngħaddi l-kelma ser is-sur Ġambaski. Sorry. <laughs> It's so difficult. Уважаема <coughs> Grazzi ħafna, Signora President. Kollegi, mem lebda dubju illi din il-petizzjoni għanda tinala. naħseb illi din il-petizzjoni edha tal-lega ċertu affarijiet sempliciment biex tagħmel pressjoni politika fil-Bulgarija u anka biex tagħmel pressjoni fuq il-Kummissjoni Ewropea għaliex għaliex dan huwa proġett Ewropew. Il-kollegi li tkellmu qabli diġà għalu kemm huwa importanti dan il-proġett. Mhuwiex proġett li għandu eh, importanza sempliciment fuq livell nazzjonali u importanti anka l-Ewropa għaliex mijiet ta' eluf ta' ċittadini Ewropej jużaw it-toroq f'dan ir-reġjun. Qed nitkellem fuq ċittadini Griegi li jiġu joqogħdu f'resorts fil-muntanji tagħna jew inkella turisti minn bandoħra dun ma kollha nies illi jgħaddu minn din iż-żona minn dan il-gorġ u bekk kultant inġema' ħafna traffiku, ikun hemm inċidenti ta' traffiku. L-arja qed titniġġes ukoll jiġifieri iva bżonn li l-proġett jitlesta u triq issir. Hemm ħafna problemi wkoll u ħanajdilkom għalfejn għaliex it-triq il-proġetti li titlista sal-2024. E, issa dan huwa proġett verament komplikat u aktarx e, ħajdu miżjed minn hekk. U hemm xi ħud x'individwi li huma lesti jagħmlu minn kollox biex jimblukkaw dan il-proġett. Jiena nista' nifhem x'inhu huma l-interessi tal-petizzjonanti dawn iridu jiddefendu l-artijiet tagħhom, id-dwieli tagħhom, eċċetera. Imma dejjem jeżistu kol proċeduri għal kumpens. Kif eh, diġa smajtu sissa l-proċeduri legali kollha diġa tlestew, kif smajtu il-gvern attwali u anka l-gvernijiet ta' qablu ikkonsidraw 20 proġett differenti għal din iż-żona u issa Eh, taqblu ma taqblux, il-verità hija illi il-verżjoni l ġiet mażula li iżjed waħda illi eh, hija dik li l-inqas ħadħall impatt fuq l-ambjent. Sinjura President, il-proġett mhuwiex ser joħloq triq illi ħatkun qusa mit-triq illi teżisti diġà, ġifieri mhix ħassir ħsara lill-ambjent. Però fil-petizzjoni li tresqet Donnu hemm ċertu ċifri, ċertu statistiċi li ma tantx huma korretti, isom jixtiequ jiżvijawna. Per eżempju, fil-petizzjoni hemm miktub billi, meta din it-triq titlesta l-aċċess għal municipalità ser eh, jiġi diffikultat iżjed. U naħseb dana eh, daħat tkun xi ħaġa ġdida, qatt ma bħala ġeneralment meta meta jinbnew toroq ġodda, iżjed inqasru d-distanza bejn iż-żoni urbani f'dan il-każ il-ċentru ta' dan ir-reġjun u z żona ta' Kresna. Meta titlesta triq, vjaġġ ħajbda joħodlok inqas biex natikom eżempju bejn Sofija u Bulgadgrad qabel ma kellna triq qabel ma kellna l-motorway li kellna bħalissa, vjaġġ kien joħodlok ħafna iżjed illum il-ġurnata joħodlok sija biss. Imbagħad fil-petizzjoni hemm xi ħaġa oħra li mhijiex korretta. Il-petizzjoni tajt li l-proġett huwa bażat fuq il-bini ta' motorway. Jiena nerġa' ngħid nirrepeti mhix ħatkun motorway, ħatkun triq waħda one way u mhux ħa titwessa it-triq li diġà teżisti. U l-fatt li t-triq ħatkun one way jfisser li probabilità li jkun hemm inċidenti ta' traffiku se tonqos mhux ħażin. Tajjeb, ma lissa nistandur fuqek, Signor President, u fuq il-kollegi, u ngħid li aħna għandna kull rispett tal petizzjonanti li eh, iridu jipproteġġu eh, dawn l-artijiet imma għandna nsegwu l-loġika ambjentali u naħseb illi din il-petizzjoni għandna nal-uwa, grazzi. Grazzi ħafna, issa nagħti l-kelma lis sur Kjuċuk. Благодаря, prezzati председател. Много argumenti бяха изказани. Grazzi ħafna, Sinjura President, smajna ħafna argumenti. Xeħot minnom kienu tekniċi, kienu minn ressa argumenti legali jew politiċi, jina xtaqt najt ħaġa. L-ewelet importanti ħafna li fl-Unjoni Ewropea jkollna l-konnettività. Iċ-ċittadini kollha tal-Bulgarija għandhom id-dritt illi fil-Bulgarija wkoll ikun hemm il-konnettività. It-tieni ħaġa Biex ikonna konnettività, Is-sigurtà fit-toroq tagħna tħollu torbot. Ma jistax ikun li n-nies meta jkun qed jivvjaġġaw fit-toroq tagħna jitilfu ħajjithom. Din iż-żona hija fost liżjed traffikużi li għandna. U eh, aħna wek fil-parlament eh, nisimaw, lesti nisimaw kull tip ta' opinjoni u argument, ma' U importanti illi niddefendu l-interessi li semmew il-petizjonanti, ma naħsebu eżit eżiet importanti illi kunem iżjed konnettività fil-Bulgarija u li nizguraw li jmutu inqas nies f'din iż-żona. Dak ikun fl-interess ta' kulħadd għalhekk naħseb illi l-petizzjoni għandna nagħlquha grazzi. Grazzi. Is-Sur Slarakov. Grazzi onorevole Monserrat. Хората говориха много неща. Граци Хафна, сеньора Mela, diġant għallu ħafna affarijiet, jina nishtiq insemmi xi ħaġa li iġbaħ dak li semma Sur Novakov. Ejja ma ninsewx illi l-iżjed ħaġa importanti għalina huma in-nies. Issa jekk hemm riskju f'din iż-żona illi ssir ħsara lil persuni li għaddu minna, Dikja xi ħaġa li rridu nagħmlu xi ħaġa dwarha. Jiena iċ-ċifri li għandi jiena huma saħansitra qola minn dawk li semmew. Naf illi mietu jew indarbu tmien mitruħ f'din it-triq f'dawn l-aħħar xar snin. Din hija sezzjoni tal- ehm, eh, tal-motorways fil-Bulgarija fejn ikun hemm fost eh, fejn hemm fost l ogħla numri ta' inċidenti. Bekk Jiena naħseb illi dawk illi qed iresqu jew jappoġġaw din il-petizzjoni m'għandhomx raġun biex ngħidlek, naħseb illi l-alternativa li ntażlet hija l-inqas waħda li ħadħalli impatt anka fuq il-proġett ta' Natura 2000. Ma nistax nifhem għalfejn jew kif din il-highway ser iżomm lil xi ħud milli jużawha. Kien hemm min semmanka l-argument tal-tażwiem li jew inkella karrijiet bizwimel. Kif jista' jkun li inti eh, tressa l-argument ta' minn irid juża żwiemel bil-karrijiet jekk qed nitkellmu fuq motorway. il ehm, dawk li ġili jużaw din it-triq u kien meta kien hemm inċidenti issa huma nies li baqgħu anke b'ċertu diżabilità ġifieri naħseb illi illi mannix naċċettaw din il-petizzjoni. Grazzi ħafna Sissur Radef. Grazzi. Eżis kollegi. Mela, għeket nitkellmu fuq proġett infrastrutturali kbir, proġett importanti mhux biss għall bulgarija manka l-Unjoni Ewropea dana proġett li huwa importanti għal eh, anka minħabba fir-rabta ekonomika bejn il-Bulgarija, il-Greċja u pajjiżi oħrajn. Sissa f'din iż-żona m'hemmx triq illi toffri kondizzjonijiet ta' trasport maġġel u għalhekk jekk timbena din it-triq din il-parti tal-Ewropa ser isir iżjed kompetittiva. It-tieni ħaġa, Kif forsi tafu, id-direttiva dwar l-evalwazzjoni Eh, tal-impatt ambientali tippermetti li jisiru bidliet fi proġetti illi ikunu bdew ehm, jitwetqu. Iġifiri, ehm, naħseb illi mhuwiex sew illi ngħidu illi l-evalwazzjoni tal-impatt ambientali ma tikkorrespondix mal-proġett. Fil-fatt l-evalwazzjoni li saret, anzi fil-fatt saret evalwazzjoni f'Novembru tal-2017 dwar l-impatt li ħajkun hemm fuq dawn il-siti ta' Natura 2000. Inħarġet imbagħad deċiżjoni ħarija mill-Qorti Suprema tal-Bulgarija f'Mejju tal-2018 illi approvat eh, li qalet li l-evalwazzjoni li saret kienet waħda korretta. Il- Il-proġett jirrispetta l-standards u l-liġijiet Ewropej dwar il-protezzjoni tal-habitats u tal-annimali fostom il-direttiva 8 u eh, design il- ehm, il-triq il-qed nsemmu uh, eh, miex sempliciment triq fej kunam ħafna ġidenti mija fost li perikolużi li għanna fl-Europa. U jena naħseb li din il-petizzjoni għanda tinala għallix Il-bini ta' dittri triq uh, jirrapprezenta bilanċ tajjeb bejn l-aspett ambientali, l-aspett tekniku, ekonomiku u naħseb li huwa proġett uh, viabli. Naħseb kwalunkwe legazzjoni li saret tal-ħsara kollha li ħassir mhijiex uh, minna mhijiex korretta u ma legazzjonijiet li saru minħabba f'interessi privati u ma sarux fl-interess tal-Bulgarija. Grazzi. Grazzi ħafna sur Sinjura Awken issa. You, uh, Mrs. President. I... Grazzi ħafna Sinjura President. Jiena naħseb ħankun l-unika waħda għawek li se nagħmel ċertu mistoqsijiet lill bulgari kollha li għandna. Rari nisma' pożizzjoni da' stant ċara minna tal-Kummissjoni palma smajna l-lum. Il dak minn dak li fimt jeżistu alternattivi. Jiena li ħafna valuta fil-politika dwar it-trasport u qatt ma smajt il-ħadd jgħid fid-Danimarka l-menu illi triq dejqa ġewwa gorġ se tkun aħjar għas-sigurtà, speċjalment jekk dik imbagħad ħadd ingħaqad ma' motorway. Ma jiena ma naħsibx li alternattiva tajba mill-ebda aspett, jiena naħseb, Sinjor President, li memx dubi li l-petizzjoni għandha tinżam miftuħa, għaliex għalkemm smajna ħafna membri jgħidu li tittinala jew tittinala, imma Hemm ċertu kontradizzjoni ma' dak li intqal mill-Kummissjoni. Jiena naħseb li għandna forsi namlu anka missjoni għal tiftix ta' fatti fil-fatt mort fil-Bulgarija ftit ta' snin ilu fuq eh, missjoni oħra u f'dak il-każ ukoll kien hemm traskuraġni kbira tal-aspett ambjentali u tal-protezzjoni tal-ambjent. Mhux ħanqod nidħol issa f'dak il-każ Però il-fatt li konna minna missjoni għal tiftix ta' fatti hemmhekk f'dak il-każ kienet xi ħaġa tajba ħafna u naħseb li għandna nagħmlu l-istess hawnhekk. Forsi għandna nitolbu koll opinjoni ta' kumitati oħra. Il-Kumitat Envi, per eżempju, il-Kumitat ta' Trasport jew il-Kumitat Regi Jiena mill qed narem kontradizzjoni qawwija bejn dak li smajna mill-Kummissjoni u dak li smajna mingħand ħafna mill-kollegi tiegħi. Naħseb illi eh, ma nafx jiena jekk niddeċidu li eh, ninjoraw il-pożizzjoni tal-Kummissjoni tkun xi ħaġa stramba ħafna. Eh, mhux biżejjed li ngħidu iva l-Bulgari ta' għada għatajnu ma stess u ftajmu bejnietom għalihom kollox sew, le le l-Unjoni Ewropea għandha regoli tagħha għandha l-liġijiet tagħha. U jiena mhux qed neħu l-impressjoni li jinteressa wis l-aspett uman ta' dal-proġett intom moħħkom biss li dan il-proġett isir. Bekk jiena nissuġġerixxi li l-petizzjoni tinżamm miftuħa u eh, għax il-pożizzjoni tal-Komissjoni kienet ċara ħafna. Uh, muchas gracias. Ahora tendría la palabra la señora Danuka. Grazie ħafna, signora Danukassa. Yes. Thank you, Chair. I also... Grazie ħafna, President. Jina u koll daqxajn sorpriza minħabba f'dak li smajna minn għandil il-Kommissjoni. Anka jekk hemm argumenti differenti. U naturalment, aħna jiddispjaċina dawk kollha li tirfu ħajjithom fuq din il-motorway, imma hemm bżonn li nżommu ma' ċertu kriterji u li set ħaġa importanti huwa l-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali. U mill-li sajt nifhem għada ma saritx evalwazzjoni għal l-aħħar verżjoni ta' dan il-proġett. Dak li għaltinna l-Kommissjoni kif nistaw ninjoraw il-kriterji li hemm bżonn jiġu segwiti biex jiġi konkluż il-proġett. U l-petizzjonanti dak li qegħdin jitolbu Bekk, il-proposta tija hija li nżommu l-petizzjoni miftuħa u nistennew għall-evalwazzjoni tal-impatt ambientali. Jina nħeġġeġ il-Kummissjoni biex l-evalwazzjoni ssir kemm jista' jkun malajr. Ġisimax grazzjas la Sinjura Tom. Is-Sinjura Tom. Thank you, Chair. Uh, uh first of all, uh... L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja il-petizzjonant tal messaġġ ċartat ħaġa tajba illi qed naraw lin nies madwar l-Ewropa qegħdin għajmu koxjenza. Jien fil-bidu kollha kellu mistoqsija waħda anke l-fatt illi l-awtoritajiet bulgari qegħdin jalqu mal rekwizit tal-Kummissjoni. Aħna ħadna t tweġiba ċara ma' reprezentant tal-Ewropa l-Kummissjoni illi hemm problema illi ġiet indirizzata illi batna messaċ ċar illi dawn batu il-proġett biss f'patti kondizzjoni li rekwiżiti kollha ambjentali ħajjiġu imħarsa. Mwet, ġbiri mux għanna problema, jekk aħna ħajkonna eh, weta ċara mill-Kommissjoni, man nħed naraw raġuni u fejn indubitawa, mela kull ma jidin għamlu nirringrazzjakom l fatt li jintom ma jintu kuxjenza. Tal-punt u nistana għamlu petizzjoni minħabba l-fatt li eh, weta ċara u sinja ċar mill-Kommissjoni. Is-sur Aleksandro Jurmonov. Grazzi tassew ċer. Jina kont kellim tal- Assembleja Bulgara 26 sa 28 sena ilu. Kull ma konna qed ngħidu dak iż-żmien hemmhekk kien qed jintqal 26 sa 28 sena ilu fi żmien il-Bulgarija ma kinux stat membru tal-Unjoni Ewropea u d-demokrazija kienet għadha fil-bidu. Kena ħafna problemi u ħafna persuni minn reġun. Għal ħaġa sempliċi ħafna qalu aħna rridu naħdmu għal ġejjini ta' tfal tagħna. Forsi għalina m'għandniex iktar tama, imma għat-tfal tagħna m'għandhomx ibatu ħabba fina. Il-Bulgarija ma setawx jibnu eh, tri qabel eh, kbir daqs dan, u għallura mistoqsija hija di. bżonna din il-motorway. Eh, Nasib ikun ġen jekk ngħidu le tista' saqsini jekk għandix bżonn motorway bej Genwa u Nizza. Ġenwa u Nizza. Jiena nistakar x'kien dak iż-żmien x'kien hawn il-Pulizija ta' San Tropez. Dak iż-żmien e, kien hemm e, fil-films kull ma kontara e, ma kienx hemm motorways sempliciment eh, toroq dojo. Imma issa mhux qed nara tal-fej ma nix bżonna dil-motorway, il-tifra per pereżempju kienet tistudja f'Nizza. Jien kont vjaġġa fuq din motorway u jien stajt nara kemm fil-fatt qatlu frifet. Għax kienu kienu kienu jisabtu mal-windscreen. Ma somma, din il-motorway tittimbenna. Aħna diġa għanna triq fil-gorġ, fil-fondo, u jgħat jġu ħafna nis edin nimutu fuq din it-triq għax u għatu e- e- e- way, jgħat triq tu way, u għafna traffiku u nis edin qatlu, għax mux mux sikur. Allura aħna għetni n-proponu għalli konna l-istess triq Mhux se tinbidel, ikun istess triq, fl fondo. Imma ħajkun hemm triq ieħor parallel, żewġ kilometri l bot U tina jkun one way, per eżempju. Diqqa tissir f'Maċedonja ta' fuq, pajjiż eh, ġar tal-Bulgarija. Jena parti minn Vienna, Belgrad, Skopje u Ateni. Ġviri, maċedonjani ta' fuq li mumiex membri tal-Unjoni, il-problema tagħhom hija jasolvuta bl-istess mod. Asolvewa billi għamlu żewġ toroq separati. Waħda xelluk l ħarra min fl-istess fondu. U sempliċi, kull min jisu jaf, jifim għadi. Jina kull maħanejt huwa forsi dak li jridu U huma il-problemi serji li għandna fil-Bulgarija, fl europa ma il petizjoni partikolari dun għal-uwa. Importanti fl-Unjoni Ewropea hija il- il-ħajja tal-bniedem u dan huwa importanti għalhekk aħna membri tal-Unjoni. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra, me la ha pedido el señor Slavakov. Ah, благодаря, извинявам се още един път, че ще се... Slavakov. Злаваков. Skużani tal-għet nerġan nitkellem, jaxat nejt biz, illi dinja itra iffirmata minn збаташ ил... NGO Bulgaru illi jisħu fuq il- illi l dinan din il-motorate imbena. Jima nafx kemm hemm Bulgari kontra din il-kostruzzjoni, ma jiena naħseb li petizzjoni titinħalaq mill-aktar fi. Muchísimas gracias. Ahora les daría a los peticionarios dos minutos para concluir la Grazzi ħafna sa nitlob li l-petizzjonant biex jikonkludi għandek zewċ minuti kjoċbok. Благодаря, госпожо Председател. Grazzi. Grazzi lil kull min qiegħed hawnhekk għal kontributi kollha tagħhom. U mod partikolari il-Kummissjoni Nawennet għawnek għet hawnhekk qed nisimgħu suġġerimenti li l-petizzjonanti huma kontra il-highway, le mhux veru aħna s-sattamejna alternativa li aħna għamilja pala bli fl-2002. Meta ma kienx hemm proġett mill-gvern. U għaw nek smajna wkoll. Botti li l-petizzjonanti huma kontra l-ħajja tal-bieda mhux veru. Jekk il-gvern Bulgaru kieku iwettqu id-deċiżjoni tal-2008 il-motorway kienet inbena u ma kienx ikun hemm daqshekk imwiet fuq it-toroq kieku. Aħna nagħmlu dak informazzjoni statistika mill-Ministru tal-Ministeru tal-Intern fuq kemm mitu nies fit-toroq. Aħna mhux kontra il-highway jew motorway li aħna irridu triq illi tkun ta' benefiċċju mill-lat ekonomija, trasport, ekoloġiku, mentali u anki sikurtà. Din hija l alternattiva tara, mhux l alternattiva tal-gvern. Jien nixtieq eh, kwota Komissarju Vella x'tax għal flittra tiegħu. Mingris. ingliż Nine road, which means the existing road in the gorge, constitutes the most important pressure for the Nature 2000 sites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 missjoni fact-finding biex jamlu jiku jaraw ta' tamxu mal-fatti un bat nkunu nistaw nħidu ktar passi. Grazzi. Grazzi ħafna tal-li kontu għawek il-petizjonanti u grazzi l-reprezentant l kommissjoni u kol il-rappresentanza permanenti tal-Bulgarija u kol u aħna minnaħat tal-President dejjem provajna l nkunu ġusti. Ġifiri proposta tiegħi hija li aħna nalqu il-petizzjoni u ngħidu illi il-Partit Soċjalista jixtieq jagħmel kooperazzjoni seba' minnhom qegħdin hawnhekk fil- Fis-sala għandna l-liberali kien hemm żewġ membri tal-liberali għandhom ħames membri u l-partit ta' ħador għandhom tliet membri hawnhekk, jiġifieri aħna dejjem nippruvaw nkunu ġusti u oġġettivi. Allura nipproponu li nagħlqu petizzjoni u wara li smajna l-petizzjonanti l kummissjoni il kummissjoni qalet illi il-Kummissjoni qatt ma ħadd approva l-ebda proġett li mhuwiex qiegħed jirrispetta il-kondizjonijiet tekniċi u tal-ħarsin ambjentali u tal-biodiversità. Ġifir nistgħu nserħu rasna li l-Kummissjoni ħadu ħsieb eh, illi il-prinċipju tal-biodiversità u tal-ħarsin ambjentali ħajkunu rispettati u wara illi smajt ħafna mill-membri ta' dawn il-kumitat hekk ukoll għalu sinjura għaw kien tixtieq titkellem qabel ma nikkonkludi. I'm quite shocked. You know, I think at least we should leave it to the court. Jidun ħallowa fidejn il-koordinaturi għada laqata. Mm, kull ma tkellem hawnhekk kważi kienu Bulgari li fnej u tliet oħra. Ġifiedkom kelkom messaġġ ċar ħafna, President, mill-Kummissjoni. U issa għabdu warbu kollox natuħ il-ġemp. Importanti li nitkellem iva eh, kollega edukat ħafna. Jiena naħseb irridu niddiskutu dan fil komitati ħor għalix dan il-komitat irrit ikun ħires minn preġudizzju politiku u tal-partiti. Ġifiri, jekk inti għandek maġġoranza għada fil-qata koordinaturi, mela jridu naraw li nħarsu pożizzjoni tal-Komissjoni. Għawnek għen nitkelmu fuq ambjent, akkużi falot, li marridux il-motorway, għaffajt pal da. Il-komitat ma jistax ġibruħu hekk. Peter Jar? Jena äh, naħseb li l-komitat jista' jiddeċidi kif għandu jikkonsidra jikonsidra ehm, petizzjoni u inti sinjura u kien tista' wkoll tesprimi ruħek dan il-mod kif tixtieq naturalment fil-laqgħa tal-koordinaturi. Iżda naħseb li hawnhekk nistgħu ngħidu li naċċettaw il-punt li eh, il-proposta li konkludu fuq din il-petizzjoni. Sinjura Awken jekk jogħġbok permettini minuta. Naħseb rridu l-konkludu fuq dan il-punt il-proposta tal- Presidenza kienet eh, diġa ċara kull koordinatur jista jipproponi ehm, dan il-punt il-kumitat qed eh, jixtieq illi jibqa' miftuħ naturalment stiden illi jkun hemm parteċipazzjoni siħa min-naħa ta' kulħadd, kulħadd seta' jipparteċipa u jitkellem kemm in naħa tal dawk li jtressqu petizzjoni kif ukoll naħa tal-kumitat u kummissjoni jiena nixtieq nipproponi li jekk hemm maġġoranza tal-koordinaturi illi ma jaqblux nistgħu nivvotaw nizommu għam miftuħa jiena niproponi pala prezidenta li nalquwa minħabba il-diskussjoni li sart bejn membri ta' illi parteċipaw anka minħabba li l-Kummissjoni qalet li qatt ma ħad ipprova proġett li mhuwiex ħa jirrispetta il punti ambjentali għal din raġuni aħna qegħdin ukoll issa li nisimaw numru il membru kollha nalqu din il-proposta narqodu l-petizzjoni. Jena ek li proponi ħatan tal-Komitat grazzi ħafna l-petizzjonanti kollha li proponew. Din il-petizzjoni li kontu prezenti għawek mela issa naddu għal punt numru 9 tal-aġenda tagħna għandna petizzjoni 238/2019 minna ta' ċittadin Daniż fuq il-ksur il ksur ta' direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-Habitat. Il-petizzjonant petizzjonant ta' dawek preżenti min jixtieq joħorġ mis-salek jogħġobkom uħorġu mingħajr ma tagħmlu wis stor bħal nkunu nistgħu ngħaddu għal petizzjoni li jmiss. Għandna ħames minuti għall-introduzzjoni ta' din il-petizzjoni ħajkollok żewġ minuti biex tikkonkludi jekk jogħġbok.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 qed fuq direttiva ta' Habitat u l-interpretazzjoni fid-Danimarka. Qed nitkellmu fuq l-industrija farmaceutika u naf x'inhu regoli u l-leġiżlazzjoni Ewropea hawnhekk dan ir-rigward. Nixtieq nitkellem fuq id-direttiva Habitat fl-Unjoni Ewropea. ta' għannes numru 2 I have to go back. Um, in the Annex 2, it said that it should be uh, made some Annex... Uh, Annex numru 2 Jiejt illi irridu nispettaw il-networks Natura 2000 u hawnhekk qed nitkellmu dwar reġim ta' protezzjoni irrit japplika għall ispeċi U aħna hawnhekk irridu niproteġu dan il-speċi eh, femminili ta' dan il- se dan il-speċi. U dan li rajna. Rajna unek. Dawn it-tip ta' speċi 2000 metru. U aħna hija wahda waħda li qegħdin naraw fid-Danimarka. u dawn il- Allura li qed jiġri huwa li qed jagħmlu il-turbini ta' riħli huma ikbar mis-soltu u dan qed tkun id-detriment tal-farfetti l-lejl. U aħna fil-fatt konna minna rapport dan ir-rigward. u aħna konna ktibna artiklu fuq livell lokali. Aħna fil-fatt ktibna eh, għanijiet Fe' għamilna minna miżuri aħna avvalwajna u kejjenna id-distanza tal- fej jitiru fej għodu il-frifet il-lejl meta qabel ma turbini u jider li għandek ħafna minn dawn il-frifet illi jridu jiġu protetti, jridu jipproteġu distanzi fejn jinstabu skont id-direttiva ta' ħabda tal-Unjoni Ewropea. Iżda ma stajniex nikkonvinċu l-awtoritajiet daniżi fuq għadi provajna minn għaddu mill-Departiment eh, tal-Ambjent u tan-Natura l-fej u anki provajna niftħu investigazzjoni ġdida fuq din il-fatt. fitna xil sena rajna li jem attività li qed tikber kull ma jmur ta' dawn il-frifet il-lejl fir-reġun u dawn iridu jirġgħu jiġu lura u mhix biss u fenomenu ta' darba. studjajna l-kazit u dak li jarġibna u għali kienem l proġetti ta' turbini tar riħ illi daħlu minn ma kienem studju tal-popolazzjoni tal-frifet il-lejl fiż-żona. ma kienx jiġifieri din talba ta' studju minn ħata l-awtoritajiet tagħna ġifiri fiż-żoni ta' foresti ġara huwa li ma żammitx din il-distanza ta' 150-20 metru bejn il-rididen tarri u l-habitat habitat tal frifet il-lejl. aħna nħossu illi mhux id-dejta kollha xjentifiċi kollha li aħna ressaqna f'qiesu. Kien hemm esperti illi qalu xieħzbu jaħsbu u qalu li ma jistgħux daħlu dawn il-turbini u l ġidan tar-rieħ din it-tip ta' distanza tal um, frifet il-lejl. Eh, aħna fil-fatt reġistrajna 19 speċi differenti ta' frifet il-lejl fil-fat. Aħna konna aktivna dan it-tip ta' eh, konna ħriġna dan it-tip ta' talba imma xorta ġew ġiet injorata. U ma kien għaluna l-iktar habitat viċi kien 6 km u ma kienx hemm frifet il-lir il-lejl fej kienu jimbnew il diden. U jekk tiġi spetata distanza ta' 3 km biżejjed, imma l-Università Ols għamlu studju li jgħudu illi dawn il-frifet il-lejl le jgħixu fil-verità f'dak l-inħawi fejem il-turbini tar-rieħ specialment meta jkun ħafna sħana u ma jkunx hemm ħafna rieħ. Joħorġu. U l-autoritajiet qed jgħidu hija li l-komjun illi huwa responsabbli ma l-komjun ma mer xejn. Ma mhix ta' studju, studju ta' u allura aħna informajna l-komjun ta' ksur ta' direttiva tagħhom tal direttiva Habitat. Allura li jirdu nagħmlu huwa li Eh, naf ovvjament illi id-dossier tal-turbini tal huma ma tekniku ħafna u illi detetturi ta' illi huwa disponibli ta' detezzjoni ta' friffet il-lejl. Faċli biex tkun ta' identifika fejjet jgħixu biex inti tkun tista' twaqqaf il- Dawn automatikament jitwaqfu dawn it-turbini meta jindunaw illi hemm il-friffet il-lejl fil-inħawi. il friffet il lejl fil il il lejl inħawi Eh, fis-sajf l-iktar problema, għax għamlaf għalix għaliex dawn jiġu meta kuna misħana. U narawhom fil-linja ta' direzzjoni tal-Unjoni linja gwida tal-Unjoni Ewropea għaliex fil-pont tas-sajf tittiqa għax għandek ħames minuti biss. Tista' tikkonkludi. L-industrija tal-irġiden tar-riħ ma jdu jagħmlu xejn. U rridu ninġeluhom. U allura tkun awtorità oħra li tiddeċiedi biex iddaħħal dawn id-detetturi ta' friffet il-lejl biex nwaqfu din il-qtil ta' dawn il-friffet il-lejl. Grazzi tassew. Revoli Samarelli l-Komissjoni. Għal-Komitat Envi. Grazzi, din il-petizzjoni toħroġ mill-ġunju 2019 u l-fatt il-Kummissjoni diġa ħarġet eh, tweġiba bil-miktub fawissu ta' din is-sena li juri illi għabbażi tal-informazzjoni li ġiet imresqa mill-petizzjonant il-Kummissjoni mhux eh, ma tistax Eh, tara li hemm xi takstur ta' direttiva Habitat, eh, kollu wkoll irċivet tilwima element, eh, probabilment f'Mejju, fuq l-istess linji. U battet ittra biex twieġeb f'Lulju. Mbagħad ehm, iċċevejla dan id-dokument, il-preżentazzjoni li ġi provdut mill-petizzjonant, illi fil-fatt jiddeskrivu xi elementi tal-proġett, per eżempju, it-tul tal dawn il-riden u l informazzjoni fuq l-ilment e, u ġara maġġara fuq livell nazzjonali bħala segwitu. Iżda, fid-dawl anke ta' din informazzjoni l-ġdida, is-servizzi tal-Kommissjoni jħossu illi il-konklużjoni li kellna qabel għadu validu. Għabbażi tal-informazzjoni disponibli ma nistawx nidentifikaw ebda ksur ta' direttiva tal-habitat. Illura, il-servizzi tal-Kommissjoni jaqblu illi il-, -il il-detector tal-rifet il-lejl huwa effettiv, ir-relevanza għal kas speċifiku ma jistax jiġi evalwat mill kummissjoni l-awtoritajiet nazzjonali għandhom u għala u mal-aħjar biex jaraw x'tip ta' miżuri ta' mitigazzjoni jistgħu jużaw biex jittaffu il- l-effett fuq il-popolazzjoni tal-frifett il-lejl skont il-proċedura tal-direttiva tal-evalwazzjoni ta' impatt Aħna għadin namlu ġurnament ta' din it-tip ta' dokument li jgwida fuq dawn iż-żviluppi fil-leġiżlazzjoni ġdida u dan ħaj jipprovdi li jgwida fuq l-aħjar miżuri ta' mitigazzjoni li jistgħu jkunu disponibbli għal protezzjoni tal- eh, fil il-lejl. Il-komunikazzjoni u eh, turi iktar rizultati l-applikazzjoni aħjar li tagħmel iktar approċ strateġiku għal case handling għal ġestjoni tal-każ fejn il- dawn mhumiex meqjusa bħala f'każijiet ta' priorità u f'xi każijiet il-komunikazzjoni ħeġġeġ il-Kummissjoni biex tirriferjom lura fuq livell nazzjonali biex jissolvew. E, jiena aħna wkoll nixtieq nsemmu li aħna qegħdin nitkellmu mal-awtoritet ehm, Daniżi fuq ħafna kwistjonijiet fuq l-applikazzjoni tal-direttiva tal-abitati u tal-asafar, inkluż il-ġestjoni u l protezzjoni ta' eh, siti Natura 2000 kif ukoll miżuri li applikaw għal speċi li huma protetti mod stret. Fil-fatt kien hemm dis-sena mal-awtoritajiet Daniżi fil-fatt ħanna nagħmlu segwitu ta' dan. Grazzi tassew. Grazzi ħafna Sinjur Hawke. Nu vil er jeg så også tale dansk. Øh, ja, tak, fru formand, og øh, tak til... Grazie, Tasseo. Grazie l-petizjonat tal-li eh, għamlu e, dil-mistoqsija bħafna elementi fuq il-parks, il-park tal-turbini tal-riħ eh, fil-Danamarka, għasbis kodna fuq dil-kussjoni partikolari u it-tweġiba tal-Kommissjoni kienet eċċedenti, iżda xorta waħda jina nipproponi illi naċċertaw illi tasew inwieġbu għal mistoqsija tal petizzjonat Hemm riskju Nasab hemm problema. Bl-Ispanjol imma. Ok. Nej, men jamen blot, blot sige, at... Äh, jiena sempliciment nista' ngħid li jiena nħoss Ili aħna irridu nibqgħu moħħna miftuħa hawnhekk li nqisu l-informazzjoni kollha dispożizzjoni tagħna u jkollna tweġibiet konkreti min-naħa tal-awtoritajiet ambjentali Daniżi għaliex din id-direttiva tal-Unjoni Ewropea importanti. Ma rridux innaqsu neħħu minnan dajfuha. Irridu nħu bis-serjetà. U nixtieq li l-gvern Daniż jirraġixxi għal mistoqsijiet li saru. Immaġina li l-Komissjoni Ewropea għamet mistoqsijiet minn ħadd ħamma rridu naraw li aħna il-petizzjonant petizjonanti kollu għagġib għal mistoqsijiet specifika li għamet. Sir Peter Jar, you are agreeing with uh, Mrs. Auken, perfect. So now to finish this debate. Peter Jar, le tajjeb, mela. Petizjonanti, żewġ minuti. aħna mhux qed infittxu alternattivi oħrajn għal torbini tar-riħ li ddaħlu. Meta qedna ħanna nafu li hemm il-habitat tal-frifet il-lejl ma smajnax il-riċerkaturi xjentifiċi xi jgħidu x'qed jgħidu fuqhom ma ħadniex miżuri ta' mitigazzjoni jew l-awtoritajiet Daniżi m'għamluwix. aħna rridu nħarsu il-territorju l-ambjent u aħna ma ħarsix il-linji gwida marbuta mad direttiva Habitat faħar mill-aħħar. Muchísimas gracias, le doy las gracias al peticionario por este... Grazie ħafna li petizzjoni tal-li kien hawnhekk u tal-li ressaq din il-petizzjoni. Grazzi smajna lilek lill-membri tal-kumitat kif ukoll ir rappresentanza tal-kummissjoni. Ħanżommu miftuħ din il-petizzjoni wara li smajna lill-kummissjoni nitlobhom biex jibatulna l-informazzjoni li aħna ħanirċievu għalli u tgħidulna meta ikonna din informazzjoni ħalli naraw kif nistgħu aħna niggarantixxu il-kwistjonijiet tal-habitats ukoll. Issa is-sinjura aw kienek kif eh, talbet aħna nistgħu nikdbu wkoll l-awtoritajiet Daniżi. Ġifieri nirringrazzjakom ħafna ngħaddu għall punt li jmiss l-10 punt. 255-2019 eh, petizzjoni prezentata minn ċittadina Spanjola dwar l-irregolaritajiet fuq lotja ta' licenzja għal attività ta' minjeri u tħaffif Kantabria. Għandek ħammes minuti biex tintroduċi din il-petizzjoni mbagħad fit mim tal prezentazzjoni kollok żewġ minuti ġifiri nagħtik merħba u għandek l-opportunità biex tintroduċi din il-petizzjoni. Grazie per questa opportunità. Grazie Grazzi ħafna tal grazzi tal-li din l-opportunità biex ngħidulkom fuq xi ħaġa li tinkwetana ħafna. Eh, Kantabria hija eh, reġjun autonomu u eh, kħarġ il-permess biex ikun hemm il-tħaffir ta' minjeri fit tnax il-municipalità illi ila l-attività għaddejja mill-1985. Aħna qed naraw mill-1956 sa sena 2003 eh, kien hemm din minjera eh, għaddejja li mbagħad eh, ingħalqet U eh, illum il-ġurnata aħna għandin nitkellmu, illum nitkellimkom fil-proġett Salja, illi jaffet għan il municipalitajiet eh, ta' bosta municipalitajiet f'dan ir-reġun u naħseb li wieħed mill-iktar aspetti importanti huma ta' eh, patrimonju ta' wirt kulturali aħna naħsbu li qiegħed jinkiser l-artiklu 13.3 tat Trattat tal-Lisbona. U prattikament qegħdin naraw li aħna qegħdin immorru kontra nofs dispożizzjonijiet li għandna fil-Konvenzjoni tal-Ġus Maquda fuq il-konservazzjoni tal-habitats naturali. Aħna llum il-ġurnata għandna naraw li m'għandniex appoġġ legali biex naraw li din it-tip ta' attività ta' estrazzjoni fil-minjeri qed tkompli għaddejja fil-Kantabrija. Aħna qed naraw li dak li għandna bħalissa eh, fis-seħ mhuwiex attwali u aħna m'għandniex ukoll laqas proġett awtonomu eh, kif huwa mitlub mill-liġi. U għanna u kol ċertu lista istaw kol ta' attivitajiet li jistaw jisiru, importanti li nejdu kol fis sena 2017 il-gvern ta' Kantabria għal u kol il-li kena t-setem bidel il-liġi fuq l-użu tal-art. Ta Apparti minnek dan saru kol u il-Parlament Ewropew, istaxurta wahda aħna Naraw li dan kien adottat bħala proġett fil-Kamra tad Deputati Spanjola. Aħna naħsbu li l-Gvern ta' Katabria mhux qiegħed joqgħod attent biżżejjed u qed jgħid li ħajinħolqu xi 2500 eh, xogħol U d-dinja xi ħaġa li verament ma tagħmilx sens minħabba li qabel ma għal din il-minjiera kull ma kien hemm nies jaħdmu hemmhekk kien xi erba' persuna u ħajkun hemm xi erba jew sitt xhur iktar ta' xogħol minkejja l-avanzi fit-teknoloġija aħna naħsbu l-attività tal-minjieri qed taffettwa ħafna attivitajiet oħrajn ekonomiċi f'dan e, e, ir-reġjun il-bidja u l-turizmu fost l-oħrajn. Aħna naħsbu illi f'żewġ municipi, municipalitajiet et ħajkunu kol et jipoġġu friskju ħafna postijiet ta' xol u aħna qegħdin ukoll identifikaw li s sensitivitajiet huma importanti ħafna u jekk jitnaqqas il-prezz ta' dan il-metall, allura l-benefiċċju mhux ħajkun wis kbir. Mis-sena 2018 il-qudiem kien hemm differenza ta' 30% fil-mija u li ħajibqa' u ambassar ħajibqa' jinżel sa' sena 2030 u dwar kwistjoni ta' ambjentali aħna nixtiequ ngħidu li hemm parti mir-reġun li għadha kienet bħala parti minn Natura 2000 u hemm speċi li huma ta' interess għall komunità U xi 300 speċi ta' invertebri li huma importanti għall-ekosistema u aħna verament eh, naħsbu li il-hemm boskijiet ukoll illi huma importanti ħafna turismu li ma kienux iddikjerati bħala importanza u li għandhom ikunu protetti. Aparti minn hekk aħna naħsbu li hemm data bħal pereżempju it-tip ta' estrazzjoni u trasport ta' materjal Kif ukoll l-ispejjeż kollha ta' enerġija biex tinżamm din l-attività għaddejja hemmhekk. Sinjuri nixtieq nikkonkludi l-intervent tiegħi billi nitlobkom biex il-valuri ekonomiċi, kulturali u soċjali ma jkunux eh, imdajfa iktar minħabba dan il-proġett. Grazzi. Grazzi ħafna. Anna lil-DGMV fisem il-Kummissjoni Ewropea. Grazzi għan prova nispiega bl-iktar mod sempliċi possibbli u mhux tekniku l-konklużjonijiet li wasalna l-jum minnaħta l-Kummissjoni Ewropea wara analizzajna l-fatti li kienu ppreżentati f'dan f'din il-petizzjoni, naturalment fid-daw tal-liġi komunitarja u mhux eh, il-liġi reġjonali u nazzjonali biss. Fuq iżda ma nistgħux nitkellmu aħna nitkellmu l-iktar fuq il-liġi Ewropea, aħna din nitkellmu fuq xi ftit fatti dwar l l-otjo ta' e, permess biex isiru analiżi għal possibilità ta' attività ta' minjieri. Ħalli naraw x'tip ta' e, eżistenza tal-preżenza tal-, -presenza tal dan il-metal fil-żona ħalli naraw li jekk verament hemm preżenza dan jista' jiġġustifika it-tressiq ta' proġett ta' minjera. Ġifieri bħalissa ninsabu fażi bikrija ħafna f'din eh, l-analiżi. Nixtieq nispjegalkom ukoll x'inhuma l-obbligi marbutin ma' dak li aħna qed nistabilixxu fil-liġi komunitarja u anke fil-, -liġi direttiva tal-evalwazzjoni tal-impatt ambjentali. Hawnhekk aħna konna nafu ħafna illi din id-direttiva tal-impatt ambjentali tqis kemm il-proġetti li huma maħsuba fl-annes numru wieħed kif ukoll dak li huwa maħsub fl-annes numru 2 u naħseb li dawk il-proġetti illi ma insabux ma nsibux f'dawn iż-żewġ għannessi aħna ċertu għada għedin insom fl-annes numru wieħed hemm bżonn li jsir evalwazzjoni tal-impatt ambjentali minħabba li għal dan il-proġett aħna qegħdin naraw li dawn il-proġetti li qed ikunu proposti jistgħu jkunu jkollhom effett qawwi ħafna fuq l-ambjent. Mill-informazzjoni li għandha l-Kummissjoni u l-informazzjoni wkoll li kienet trasmessa jidher biċ-ċar li dan il-proġett mhux ħajidħol ukoll fost dawk li għandna fil-lista tal-annes numru wieħed fejn huwa obbligatorju li jsir dan l-impatt ta' evalwazzjoni ta' evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent u fuq l-annes numru 2 aħna qed naraw li m'hemmx dan l-obbligu immedjat jekk ma jkunx hemm livell ta' diskrezzjoni għall-istat membru. Dan huwa marġni li għabbażi tiegħu l-istati membri għandhom jiddeterminaw jekk dan il-proġett huwiex eh, ħajkollu effett fuq l-ambjent. U dan l-screening kif ngħidulu bl-Ingliż ma wassalx għal riżultat ta' proċess ambjentali iżda jgħet isir biss għabbażi ta' ċertu livelli u għet isir ukoll analiżi tal-każ u qed inqisu wkoll kriterji li aħna qed ninkludu fl-annes numru tlieta fuq il-karatteristiċi u l-impatt li għandu dan il-proġett. Il-proġett huwa proġett ta' analiżi għal possibilità ta' min u aħna qegħdin naraw illi għand nestabilixxu dan il-proġett bħala proġett li huwa suscettibbli għal dak li jista' jwassal għal ċertu analiżi iktar fid-dettall fuq l-istabiliment ta' dak li hemm fl-art aħna qegħdin naraw li dan il- proġett jista' jkun inkluż fan-nes numru 2 ta' direttiva aħna m'għandniex biżżejjed informazzjoni biex naraw x'tib ta' perforazzjoni tħajsiru fil-kontesta dan il-proġett. Iżda aħna rridu ngħidu wkoll li jekk dan il-proġett ħajinkludi dan kollha lura il-proġett ta' screening ħajkun illi aħna għandna nagħmlu l-screening u l-analiżi ħalli naraw jekk dan il-proġett għandux ikun sottopost għal evalwazzjoni tal-impatt fuq l-ambjent u hekk kif diġà ntqal fil-kuntest ta' bosta petizzjonijiet, id-direttiva qiegħda tistabilixxi mekkaniżmu ta' reviżjoni mill-perspettiva amministrattiva u legali għal dawn l-atti kollha li din ukoll jitqisu fil-kuntest ta' evalwazzjoni ta' impatt ambjentali fejn qed nistabilixxu mekkaniżmu li permezz tiegħu wieħed jista' jappella u jisaqsi l legalità ta' dan il-proċess ta' proposta ta' proġett. Jiena naħseb li din l-informazzjoni li qed tkun ippubblikata qed turi li hemm bosta organizzazzjonijiet li huma NGOs li resqu wkoll kwistjonijiet fuq eh, il-klassifikazzjoni tal-art jien nixtieq ngħid ukoll illi f'dak li għandu x'aqsam mal-applikazzjoni tal-habitat kif ukoll tal-art li qiegħda tħeġġeġ l-istati membri li suppost għandhom jiggarantixxu l-habitat u l-ispeċi li jinsabu fil- postijiet ta' natura 2000 li jistgħu jkunu affettwati minn dan il-proġett. Il-Kummissjoni wkoll publikat numru ta' informazzjoni ta' orjentazzjoni fuq il-mod ta' kif nistgħu nikkonċeljaw aħna dawn l-attivitajiet bil-protezzjoni wkoll tinkludi protezzjoni ta' dawn il-postijiet. Iżda apparti minn hekk jiena nixtieq nerġa' nissaq ukoll fuq il-fatt li l-ant ta' din il-petizzjoni kienet li aħna jkollna proġett ta' investigazzjoni u mhux proġett ta' estrazzjoni minerali. U jekk nkumplu qegħdin hekk aħna qed naraw illi dan il-proġett lura kellu bżonn li jkollu evoluzzjoni ta' impatt ambjentali. Grazzi ħafna tal-li kont daqshekk fil-preżentazzjoni tiegħek issa imiss lill membri tal-kumitat biex jitkellmu. Grazzi. Grazzi, Iva, jiena nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja ħafna l-interess li wara l-petizzjonant u apparti minn hekk li kien hemm numru ta' punti illi u li ma kontx naf bijom iżda nixtieq ngħid li wara l-intervent tal-Kummissjoni intqal illi bħalissa il-Kummissjoni qiegħda tanalizza eh, dan il-każ fejn qed isiru dawn l-analiżi għadis għalissa mhux l-istrazzjoni. Jiena naħseb illi m'għandniex inwaqfu proġetti li jistgħu jiġġeneraw E, ix-xogħol fiż-żoni rurali iżda veru li rridu nżewġu dan ma' sostenibilità ambjentali u għal raġuni minnaħa tal-Partit Popolari Ewropew aħna dejjem ħan defendu s-sostenibilità ambjentali. Minħabba li dan nasbu li rrid ikun marbut ukoll mas sostenibilità ekonomika. Fl-istessin aħna m'għandniex problemi biex il-Kummissjoni għas-sigurtà legali tibqa tħares is-sostenibilità ambjentali il-ħolqien ta' iktar opportunitajiet tax xogħol f'dan il-proġett. Li naħsbu li xorta waħda ħajkun marbut ukoll ma' iktar ċarar fuq dan il-proġett jien naħseb illi rridu niċċaraw kemm jista' jkun informazzjoni li għandna prabta minn dan il-każ ħalli dejjem naraw li kun nistgħu inħarsu s-sostenibilità ambjentali. Grazzi. Grazzi ħafna jiena wkoll nixtieq nirgrazzja l-petizzjonanti. Minħabba li huwa importanti ħafna illi niġbru attenzjoni ta' kulħadd. Jien naħseb li f'dan il-każ huwa importanti ħafna nagħmlu hekk minħabba li dan l-aħħar smajna x'kienu l-konsekwenzi ta' attività ta' minjeri fil-Galizja fil-fatt kellna petizzjonat li ressaq dan il-każ. dwar dak li kienet jiġri fi Spanja u anke fi stati membri oħrajn, iżda huwa importanti ħafna wkoll illi jekk kif intqal fil-petizzjoni kien hemm ċertu oġġetti verament importanti li kienu inklużi hawnhekk fil-lista tal-UNESCO. Li jekk l-attività tal- min jiri ħat daqshekk viċin dan il-post tal-UNESCO ħat influenza naturalment dan il-postu jiena nitlob lill kummissjoni biex ma tillimitax biss analiżi ta' evalwazzjoni ta' impatt ambjentali biss iżda li tara wkoll l-impatt li dan ħajkollu fuq eh, oġġettu wkoll protetti mill-UNESCO. Grazzi ħafna. Issa Signora Curtin Darling. To the, the petitioners. Grazzi ħafna l-petizzjonanti u kol minna ħatta soċjalisti demokratiċi ħana u li nżommu il-petizzjoni miftuħa kif tiġa intqal mill-PPE aħna irridu nkomplu nanalizzaw x'inhuma l-fatti naħseb illi l-ewwel irridu nibatu ittra l-rappresentanza Spanjola fl-Unjoni Ewropea biex nanalizzaw fuq dawn il-punti li ħatħallew miftuħa minnħat tal-Kummissjoni Ewropea mbagħad inkunu nistgħu nanalizzaw x'se jiġri wara jekk hemm xċertu punti li għandhom ikunu ċċarati, grazzi. Grazzi, ma lissa biex nagħlqu l-petizzjoni ngħaddu l-kelma l-petizzjoni ta' żewġ minuti. Iva, grazzi mill-ġdid. Grazzi lil gruppi tal-interventi li għamlu. Jina naqbel miegħek sur tojdo għaliex biex nigarantixxu sostenibilità ambjentali rridu nigarantixxu wkoll is-sostenibilità ekonomika. Fuq dan naqblu. Jina kont wieħed minn dawk il-ħafna żgħażagħ li kellhom jemigraw mill-Kantabrija għaliex hemmhekk ma kenniex eh, possibiltajiet ekonomiċi u nista' niggarantilek li proġetti bħal dan ma jiggarantux l-ebda vantaġġ ekonomiku. Aħna nixtiequ illi jiġu rispettati l-aspetti mhux biss ambjentali, manka dawk ekonomiċi, eh, soċjali u aspetti oħra. Intom għandkom l-odot, mhux jiena, u għalhekk nistidinkom biex tmorru fil-post jekk hemm bżonn u tistaqsu lill-awtorità ta' reġjun ta' Kantabria jekk u xa tirrispetta l-liġijiet kollha. mbagħad taġixxu skont ma tiskopru minn hemmhekk. Grazzi ħafna tajt il-President, grazzi il-petizjonant tal-li kien maħna l-lum, grazzi tal-li prezentanna l-petizjoni tijaw. Issa wara li smajna intervent ċar ħata l kommissjoni u anka l-membri ta' dan il-Komitat, il-proposta tal-Presidenza hija illi l-petizzjoni tinżamm miftuħa li nibatu ittra li l-autorità kompetenti fi Spanja f'dan il-kaset nitkellmu fuq l-autorità reġjonali ta' Kantabria U emmek flittra nispiegaw dak li qalu il-membri ta' dan il-Komitat u dak li spiegat il-Kommissjoni Ewropea u flittra najdu li bżonn inkunu nafu eżattament x'tip ta' tħaffir qed isir jekk hux dak li jaqa' taħt annes wieħed kif intqal jew inkella jekk jaqax taħt għannes tnejn, insomma bżonni li nkunu nafu biex naraw x'tip ta' evalwazzjoni tal-impatt ambjentali trid issir. Jiġifieri l-ewwel iridu dik l-informazzjoni minn għandhom, imbagħad nirrevedu l-petizzjoni, sadattant ħażommuha miftuħa U kif qed ngħid ħanitolbu lill-awtorità ta' Kantabria tagħtina spjegazzjonijiet fuq dak li qed jiġri u wara nerġgħu lura din il-petizzjoni. Grazzi ħafna lill petizzjonanti Naddu wissa l-petizzjoni li jmiss il-punt numru 11 fuq l-aġenda tagħna. Il-petizzjoni għandha n-numru 560 tal-2019 hija minn persuna ta' nazzjonalità Franċiża fisem Farajsen Din hija fuq l-applikazzjoni ta' taxxa fuq il-fuel tal-ajruplani għal titjiriet fl-Unjoni Ewropea. Għawek għadin il-petizjonanti Iva, mela tajjeb wis għandhom ħames minuti biex jippreżentaw il-petizzjoni tagħhom u xejn jispiċċaw ħajkollhom żewġ minuti biex jikkonkludi. Nadilkom il-kelma. Jekk iġabkom. Muchas gracias, Signora Presidente. Uh, dear MEPs, uh, thank you very much. Grazie ħafna, Signora Presidente, ziz eh, membri ta' dan il-Komitat, grazzi tal-li l-għajduna fostkom. Għanna t-nirrapprezentaw l-inizjativa ta' ċittadini Ferrozen illi għanda l-appoċ ta' 155 il-ċittadin. Hija kombinazzjoni li e, din il-petizzjoni id diskutu għallum propju li qed jibda l-kop l qata l-kop 25 għaliex la missjonijiet mill-ajruplani eh, jikontribuxu ħafna l-tniġġis it-titjiriet u ma iżjed modalità ta' trasport li tiġġenera karbonju. Ma tant għandhom ħafna vantaġġi fiskali u għalhekk illi biljetti tal-ajru ma ħafna iżjed irħas milli biljetti tal-ferrovija pereżempju. Bekk iċ-ċittadini qed jiġu inċentifizzati li jużaw dak il-modalità ta' trasport li l l-iżjed ħammeġ. Minkejja l-fatt li l-emissjonijiet mill-avjazzjoni jirrappreżentaw biss 26.3% ehm, tal-emissjonijiet kollha qed jiżdiedu ħafna. Matul l-10 snin li jmiss ħajkun hemm bżonn li dawn jonqsu bil-kbir mhux biss biex insalvaw il-ftehim ta' Pariġi ma biex insalvaw anke l-klima tagħna. L-emissjonijiet bl-avjazzjoni fil- fil-ħames snin li għaddew iżdiedu b 20.3 fil-mija. Imma dan jista jieqaf. Ir-raġuni għalfejn l-emissjonijiet mill-avjazzjoni huma madaqs tolja u għaliex memx tassazzjoni fuq dawn it-titjiriet u bekk ħafna nies tkun inkoraġġuti jaqbdu titjira flok jaqbdu ferrovija anka jekk forsi d-distanza tkun qasira. Kif qed taraw minn din l-slide m'hemm l-ebda stat membri tal-Unjoni Ewropea li japplika taxxa fuq il-kerosin. U dana mhux l-unika vantaċ li għandha il-settur tal-avjazzjoni. M'hemmx VAT lanqas fuqhom bekk il-biljetti huma saħansitra eh, orħos. Mela jekk intom ma ġejtux mir-Renju Unit, l-Svezja, Franza, l-Italja u pajjiż oħra, il-titira tagħkom ma kien hemm l-ebda taxxa applikata fuqha u bekk eh, il-biljetti tal-ajru jiswew daqshekk ftit jien għandi ħabib tiegħi illi eh, mar minn eh, Lisbona sa Frankfurt għal 10 euro biss. Jiġifieri hemm din il-domanda għal titjiriet irħas li artifiċjali ma dejjem qed tikber iżjed. Forsi tajdu imma dana mhuwiex legali, iva eh, huwa hemm l-Istati Uniti, il-Kanada, il-Ġappun u anka l-Arabja Sawdija illi japplikaw taxxa fuq il-titjiriet interni. Ġifieri din hija xi ħaġa li kieku fin unjoni Ewropea nistgħu nagħmluha faċilment. Ħana dir kelma sal il-kollega tiegħi u l-ħabib tiegħi Niko. Eżis membri tal-Parlament, Inselmilkom, nir-ingrazzjakom tal-li għedinaw il-lum u eh, grazzi ta' dan il-privileġġ illi nippreżentawlkom dak li nittamaw li fil-futur isir liġi tal-Unjoni Ewropea. saqsikom, minn ma jħoġ gosti vjaġġa f'destinazzjonijiet ġodda u jiskopri postijiet ġodda. Fil-fatt, Iva, illum il-ġurnata l-ajruplani huma l-iżjed modalità tal-trasport il-ħisa u faċli biex tuża. Però, qatt ma konsidrajna dan kemm qed jagħmel ħsara mhux bissalina manka l-ġenerazzjonijiet illi ġejjin. Aħna ma ġejniex hawnhekk b'xi proposta radikali u lanqas ma rridu eh, namlu domma eh, talbiet mhux realistiċi illi ser ifixklu ħafna l-funzjonament tal-Unjoni Ewropea tagħna. Forsi aħna d-nazaru tgħidulna kemm intom idealistiċi, imma irridu proponu xi ħaġa prattika, aħna ħanifukaw fuq il-benesseri tal-ambjent u tal-persuni taċ-ċittadini ta' 28 stat membru. Kif qal il-ħabib tiegħi, Jekk intemmu l-eżenzjoni mit-taxxa fuq il-kerosin, dinja xi ħaġa mhux biss eh, verament importanti għal futur imma tkun għal benefiċċju anke tal-ambjent. Il-settur tal-avjazzjoni tingħata trattament preferenzjali fl-Unjoni Ewropea kemm fuq livell legali u anke fiskali. Din hija distorsjoni tal-kompetizzjoni li mhux biss timmina l-prinċipji tas-suq intern imma tamel ħsara anka lil konsumaturi illi qed jerfaw il-pis tal-tassazzjoni ehm, li mbagħad titpoġġa fuq modalitajiet oħra ta' trasport. Billi tiġi imposta taxxa żgħira anka fuq il-titjiriet fuq distanza qasira, l-Unjoni Ewropea tista' ehm, tista' tiġbor 8 biljun euro oħra li mbagħad jistgħu jintużaw pereżempju fir-riċerka dwar is-sostenibilità. U għalhekk aħna nixtiequ li jkun hemm taxxa eh, regressiva fuq il-kerosin li tkun iċken skont eh, skont id-distanza iżjed ma tkun qasira d-distanza iċken tkun it-taxxa. Dawk li jfassu l-politiki tagħna llum għandhom għażla qudiemhom imma l-għażla tagħhom mhijiex li Eh, joqodu bidejhom fuq zaqom, anzi hemm bżonn studju u jisir xi ħaġa, hemm bżonn li nieħdu l-aħjar għażla u għalhekk illum qegħdin hawnhekk nitolbu l-appoġġ tagħkom. Grazzi. Grazzi ħafna tal-preżentazzjoni tagħkom. Issa, naddi l-kelma l-rappresentanti li għanna mill-Kommissjoni. Għanna li Signora Karola Maguli. Thank you, Chair. Uh, Grazzi, President. L-ewwel nett xtaqt ngħid illi s-suġġett ta' din it-talba jista' jaqa' taħt is-seta li għanna aħna biex nipproponu leġislazzjoni. Iva huwa veru dan huwa suġġett illi fih il-Kummissjoni tista' tagħmel proposti u fil-fatt huwa suġġett fejn il-Kummissjoni fil-fatt għandha l-intenzjoni illi bħala pass preliminari tibda tagħmel eh, ċertu riċerka. U tipproponi eh, taxxa fuq il fiwi li jintuża fil-settur tal-avjazzjoni fuq setturi oħra. Kif tafu il-koll irċevejna talba minn seba stati membri biex nistudjaw il-possibilità illi ikun hemm reviżjoni tal-prezzar tal-biljetti fis-settur tal-avjazzjoni Kien hemm is-suġġeriment ta' taxxa fuq il-biljetti tal-ajru jew inkella taxxa fuq eh, il-xiri tal-kerosin tal-petrolju li jintuża fl-avjazzjoni. Però, ippermettu li ngħid hemm daqsxejn problema. Din il-petizzjoni donna anzi hija eżatt bħal petizzjoni li diġa tresqet. Petizzjoni li tresqet minn l-istess eh, penizjonant f'Marzu tal-2019 u għana konna diġaġ biddilkom l-attenzjoni għal fatt li fil-fema tagħna din il-petizzjoni kienet ripetuta. Il-petizzjoni li tresqet l-ewwel għadha d-dejja diġa ġabret miljun firma u għanda titressaq f'Marzu tal-2020. Bekk Tajjeb li niċċara dal-punt tal-Kummissjoni din il-petizzjoni hija repetuta. Nerġa' ngħid is-suġġett iva jaqa' taħt il-kompetenza tagħna nistgħu nilleġislaw fuqu huwa suġġett jaħraq ħafna fil-fatt u aħna beħsibna nagħmlu ċertu proposti għal politika imma minn perspettiva ta' proċedura din il-petizzjoni hija repetuta diġà waħda bħala. Understand correctly that Jina qed nifhem sew illi palissa għaddeja proċedura biex inġabru miljun l firma għal petizzjoni l-oħra. Il-Komissjoni Iva nista' naqralkom eh, nota illi konna batna lill-membri f'Settembru tal-2019. Konna dnilkom illi il-Komissjoni irċeviet inizjattiva minn ċittadini mill-istess persuna fuq l-istess suġġett f'Marzu tal-2019 dina l-inizjattiva u l-petizzjoni in kustjoni tikkonsisti fil-fatt mill-istess test preċis. Grazzi għall-inizjattiva tal-ċittadini, ċittadini kun jistaw jamlu proposti fosma fejn il-Kommissjoni tista' tilleġisla. Il-Kommissjoni reġistrat din l-inizjattiva fl-10 ta' Mejju tal-2019. Il-fatti li l-Kommissjoni reġistrat l-inizjattiva ifisser illi l-Kommissjoni irrealizzat illi suġġett tagħha ma jaqax il barra mill-setat u l-kompetenza tal-Kummissjoni biex tressaq għat legali. Sal-10 ta' Mejju tal-2020 dawk illi qed u l-petizzjoni ħajkollhom iċ-ċans illi jiġbru miljun il-firma Dak huwa l-livell minimu illi rrid jintlaħaq fil-ġbir ta' film. film. Il-firem irridu jkunu miġbura f'seba' stati membri. Jekk il-firem jinġabru, imbagħad il-Kummissjoni tiddeċidi jekk tressaqx proposta leġislattiva jew le. il-Kummissjoni taħseb illi l-petizzjoni li tresqet issa hija ripetizzjoni ta' talba li diġa saret biex nikkonsidraw leġislazzjoni, li resqu leġislazzjoni. Tajjeb, mela, issa nistaw nadu l-kelma l-membri, Sinjura Awken l-ewel. Grazzi ħafna, grazzi tal-li ġejtu, grazzi anka l-Kommissjoni, iva teżist l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej. Tajjeb illi smajna din l-informazzjoni minn ħata kommissjoni diġa ġrat drabi oħra li kunem din it-traskuraġni minn ħata kommissjoni fil-kas tal-ICI tal-inizjattiva ta' ċittadini. Ta Ftitilu kanna l-elezzjonijiet u uh, ħafna minna l-membri uh, dorna f'pajjiżna u l-tqajna ma' u dana kien suġġett li diskutejna spiss il-kwistjoni tal-biljetti tal-ajru daqstan tirħas. Iġveri hemm kont, imma ħadd ma taħalsu. Min qed iħallsu? Kulħadd jaf. Min qed iħallsu? jekk il-biljetti tal-ajru ma daqstan irħas minnaħa waħda minnaħa l-oħra xaħat irrid tippatti għalihom. Mm, u nafu li hemm bżonn isir xi ħaġa, nafu saret riċerka dwar kemm tkun utli li konna taxxa fuq il-kerosin. Aħna eh, beħsibna fil-fatt nindirizzaw dan is-suġġett anke fil-qafas tal ici Però, ħaġa tajba li nisimgħu mingħand il-Kummissjoni illi qed tieħu dan is-suġġett bis-serjetà mhux sempliċement qed tikinsu taħt it-tapit imbagħad il-pattu l-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Il-kellima li miss. Eh, merci beaucoup, Petit. Grazzi. Grazzi li petizjonanti tal-prezenza taħħom u tal-immobilizzaw ruħom. Aħna rajna fiħin ta' li batunna il petizjonim fil fat meta fetħu COP25 f'Madrid. Għaxu fħinu fuqtu ħafna. Importanti li se nafsu fuq il- l-applikazzjoni fuq it-taxxa fuq il passport tal-avjazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Din hija responsabilità tagħna, l-grupp politiku tagħna, delegazzjoni tagħna tiegħi ħajaraw illi l-Kummissjoni Ewropea tressa uh, fil-Green Deal eh, ftuħ meġdi id-direttiva ta' taxxa enerġetika. Jiena nixtieq ukoll eh, nisħaq u nitlob il-Kommissjoni Ewropea li wkoll żabajnejn għal negozjati fuq livell iktar wiesa fuq il-kapitlu tal-trasport eh, Ewropew biex tara li ma jkunx hemm kompetizzjoni zlejali. Imma uru meċu b'eżempju u dan ifisser rridu nagħmlu bżonn regolamentazzjoni dan ir-rigward. Allura dwar għal-punt ta' proċedura l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej u l-petizzjoni huma drittijiet differenti li huma garantiti li ċittadini Ewropej u jina nistieden il-petizzjonanti biex jimmobilizzaw ruħom fil-qaffas ta' inizjattiva Ewropeja biex ikollhom biżejjed sinjatarji u li tagħmel il-kumitat tagħna ħażhom il-petizzjoni grazzi. So the next speaker il il li miss Merci, madame. Merci, madame la President. Uh, Mem pour Grazzi, anke l-Franċiż diffiċli pala jisem. Eh. Jiena Raturu, la Raturu, <laughs> U għajja diffiċli illi nibranċi l-ħanina uħsib il-budget tal-2021 kont n-monitorjaħ propjament u għal-ħames gruppi li jmiss fil-komitat tal-budget jgħin parti minnu għalli il-naraw li ma rizorsi ġodda ħajkonna l-budget li jmiss il-ħames gruppi illi aħna għanna u għalli bżon iktar flejes jek aħna għan il-Green Deal li għatiġi eh, propost minn komissarju van der Leyen u it-taxxa tal-avjazzjoni mux l-unika soluzzjoni ma għalli iktar wieħed imħaffef biex nsibu sorsi ġodda l-petazjonant għalina dan jista' jdaħal 8 biljuni fis-sena anke b'taxxa li huwa iktar dajfa ħa kulħadd irid jagħmel jagħmel jimla l fjuwil kulħadd irid iħallas it-taxxa għalfejn l-ajruplani ma jħallsux taxxa. Anke taxxa żgħira jistgħu mill-paġġett li jmiss 2020 jista' jdaħal minn biljuni addizzjonali naħseb li kollegi kollha tiegħi għal ħames gruppi tal-budget eh, hija xi ħaġa importanti ħafna. Jiena eh, ma rridux ma m'hemmx għalfejn qed nsemmi kemm graviti tal tal-klima meta bdejna xogħol tagħna fi Strasburgu ġimgħa taħna l-kola minn minutu silenzju biex nagħtu ġeħ li nisa u li kienu mitu fi Spanja minħabba il-darar. Ġimali għaddiet kien hemm Franza li kellhom 11 li mietu mħabba il-darar, 70 e, li mietu fi e, Singapore ħabba l-istess. E, u allura qed il-klima qiegħda tmur l ħafna iktar mill-previst, mal previst, però f'semmissu tal u wkoll ilu jisemmi di tal fil-klima u kol naraw fil-Polonja l-effetti tijaw minħabba li kienem minn ħafna nixfa u li l-pajizi ma jkollomx eh, iktar ħaxixi tuwa, mallu eh, imirat xie kabru għall-animali taħħom. U għallura aħna irridu nejdu iva, eh, iva senija, urġenti, urġenti, pjaneta għat taħraq, għat inħaraq, inħaraq, imma rridu naraw sanablu, rridu naqsmu, innaqsu bin-nofs ehm, il-emissjonijiet tal-karbonju u eh, jihna il-flaxa xnin li ġejjien u ħanirdu naraw imma kif għansibu l-flejes biex nkunnu nistaw namlu trasport komuni biex nkun nistaw nkoplu nsosti ikunu nagħmlu sostenibbli djar tagħna. il orza l-Awdituri Ewropej jridu nsibu 1000 u biljun euro illi il-flejes pubbliċi u privati biex insibu 1000 eh, biljun li jridu ikunu eh, minn fejħan ġibuhom. Eh, Il-Jack Delor kien organizza eh, laqa l-gruppi politiċi eh, biex naraw kif ħansibu mhux forxin sena oħra, minn issa sentej oħra dan il mit elf dan il-elf mit biljun. U Timote fil fat ġi eh, biex jipproponi dan it-taxxa Ewropea fuq l-avjazzjoni u naħseb li il-direttur ġenerali li u għandu 40 sena ikbar eh, u kol misu jagħmel l-istess eh, E, l-istess proposta. Jina nżaru gbar mhux differenti imma jina napprezza li rridu nagħmlu dadu il-messaġġ li dan huwa urġenti l-lob tal-avjazzjoni ma jridux ovvjament, l-lob tal-avjazzjoni ma jixtuwix imma jekk aħna nħarsu li biex li ma rridu mexxu qudiem fuq din it-taxxa. Nerti nfakkar u koll il-effett li il-ħaddima kolla il-kummerċanti kolla meta ħna u il-karazza tagħna inħalsu 60 ċentezmu iktar fuq kull litru biex nimlew il-fuel u bil-fors irdu nużaw il-karozza biex imorru għax-xogħol imorru fejn imorru u eh, kullħat id nħarsu dan l-ammonti fuq il-tinċetjazmu fuq kull leġra. L-ura kif fuq il-kerozina qed izħalsu 0 VAT l-avjazzjoni l-industrija tal-avjazzjoni Ewropea, ma mbagħad fl-Arabja Sawdita fiċ-Ċina fil għand itħallsu. Jiena naħseb li forsi qed jidħu bija meta jiena ngħid illi aħna rridu nagħmlu taxxa fuq ir-rubel imma le hija importanti li aħna rridu nintaxxaw um, il-muniti kollha it-taxxa il-gżerozen ta' gżir Rossin eja importanti ħafna u għadda ħafna mux ta' solvi kollox imma jtistatejn. Imma kollu eh, eh, eh, xafra ta' ta' mezzewċ naħat għaliex fisserri li ħatolli il-prezz ta' min ħajrit jieħu vjaġġi bl-aeroplan. Eh, ma fl-istess ħin ħajoħloq xogħol anki fl-Unjoni Ewropea u mhux oħra tad-dinja ġifieri jfisser li l-ajruplani m'hemm bżonn jabdu daqshekk ta' spiss, allura ħajkollu effett doppju u triplu. Ġifieri dan it-tmien bil ħajħelqan inħolqu xogħol jiġifieri ħan nirmitaw is-CO2 jkollna ir-riżorsi u noħolqu xogħol gruppi soċjodemokratiċi jiru għalli jridu nibqgħu miftuħa u jridu nitolbu l-Kumitat Enviju ta' Trasport li jkomplu jaħdmu fuq dan il-punt irridu tweġiba mill-miktub minn l kommissjoni mill-aktar fis possibbli għaliex Fennuna van der Leyen għalina fil-mid eh, ġurnata li ħajkonna ħajkonna il-Green Deal u rridu tweġiba għal petizzjonanti. Laruturu, ġgras eh, Mrs. Eh, Kirton Darling. Senjura Kirton Darling. Grazzi. Nishtiq nirringrazzja lil petizzjonanti. L-ewwel kummenti għaj huwa illi f'dawn l-aħħar din l aħħar sena jew ftit iżjed kollha kemm aħna bqajna impressjonati naraw kif żgħażagħ u studenti resqu idejat konkreti dwar kif nistgħu nieħdu azzjoni konkreta favur il-klima u jena notkom maħkom, intom edin eh, tres u idea pratika dwar kif nistaw nġildu kontra it-tibdil fil-klima. U l-proposta kom verament waslet fuqta, mux bissa li xillum kombinazzjoni kienem il-ftuħ tal-taħdidiet klimatiċi tal-COP25 f'Madrid immanka għaliex il-ġimgħa l-oħra fuq inizjattiva tal-SND f'dan il-Parlament konna l-ewwel reġjun tad-dinja illi adotta riżoluzzjoni illi tajt ċaru tont illi għanna emerġenza klimatika u dimna. Il-ġimma l-oħra kien hemm dibattitu kbir ħafna fi Strasburgu dwar din ir-riżoluzzjoni imma fihan qed ngħidu li hemm bżonn azzjoni konkreta, qed ngħidu li din hija emerġenza u hemm bżonn illi infaslu politiki apposta. Jiena smajt id-diskors ta' Antonio Guterres fil-tnedija tal-taħdidi kop 25 dal-ħodu u huwa tkellem fuq kemm huwa frustrat dwar il-fatt li ma tantx hemm azzjoni konkreta li qed tkun proposta hemm ħafna kliem fieraħ imma ftit hemm azzjoni konkreti. Issa wasanna f-moment verament kruċjali, qed noqorbu lejn punt verament kruċjali, ma nistawx nibqaw nitkellmu fuq xi ħaġa li ħad tiġri fil-futur. Wasal il-moment illi niċċaqalqu ftit. U għalhekk hemm bżonn illi nirrevedu din il-kwistjoni ta' tassazzjoni u din għandha tkun parti mill-aġenda klimatika tal-Unjoni Ewropea. Id-direttiva dwar it-tassazzjoni tal-Unjoni Ewropea mhix eh, xi waħda sabiħa u Anka fil-qafas tal-Green New Deal, kif semma Pierre, naħseb huwa urġenti illi nazaminaw sew il-lat fiskali għaliex dan għandu rwol kruċjali. Ħaġaħra li xtaqt ngħid hija illi jiena ngħix fuq gżira mhux bħal Pierre u għalkemm il-gżira tagħna hija konnessa permezz ta' ferrovija, kultant il-ferrovija jew il kollha ċertu problemi jew il-mina jew id-dajes insomma jinqalaw ċertu problemi. U Iva, tajab li nikkoraġixxu lin nies biex jivvjaġġaw u jiskopru postijiet ġodda, imma irrit ikun hemm sistema fiskali biex tiżgura illi dawk il-mezzi ta' trasport li huma iżjed indaf ikunu iżjed aċċessibbli. Il-prinċipju bażiku huwa li minn ħammeġ irid inaddaf u għalhekk irridu anka nanalizzaw pereżempju dawn l-iskemi tal-frequent flyer u tassazzjoni fuqhom mod inti s sifar darba fis-sena u mod s sifar kemm il-darba matul is-sena u saħan sitra kull ġimgħa minħabba f'xogħol, jiġifieri irridu sistema ta' tassazzjoni illi tkompli żid l-ugwaljanza u tiżgura illi ma ċaħatx lil ċertu persuni milli jivvjaġġaw eh, u jiskopru postijiet u kulturi ġodda. Bekk naħseb il-liva din il-proposta għandha titressaq. Ippermettu li ngħid li jiena kont xejn disappuntata nara li l-Kummissjoni ma ġietx biex tkellimna fuq is-sustanza ma biex tkellimna fuq il-proċess. Meta eh, titneda inizjattiva tal-ċittadini eh, donnu jiġi bejjuż dan bħala attakk fuq l-irwol tal-Kummissjoni. Ma dan mhuwiex il-każ, anke l-Parlament għandu l-irwol tiegħu Iġifiri jina konta xejn disappuntata nara li l-lum ma diskutejniex mal-Kommissjoni dwar is-sustanza, dwar l-eżerċizzju ta' scoping per eżempju jew il-Kommissjoni ma għaltinniex biex kienu l-proposti minn dawk is-seba' stati membri. Ma għaltinniex aħna x'nistgħu nagħmlu biex ir-rota tibda ddur. Jiena suġġerimenti għaj li l-petizzjoni tinżamm miftuħa naħseb li għandna nibbatuha mhux biss lill-Kumitat dwar l-Ambjent u lill-Kumitat ta' Trasport imma nixtieq illi nirrakkomendaw lil dawk il-kumitati biex jistiednu lil dawn il-petizzjonanti ħalli jispiegaw l x'inhuwa xinija l-idea tagħhom dwar eh, leġislazzjoni qed jipproponu. Tajjeb, mela. Kumment zaħir, din il-petizzjoni kienet diġa batet lill-Kumitat Envi u Tran. Issa ħana tisewċ minuti il-petizzjonanti biex jikonkludu. I would like to thank uh, the representative Grazzi ħafna, Signor President, jina nishtiq nir-ingrazzja rappresentanti tal-Kommissjoni kif ukoll il-membri kollha tal-Parlament. Grazzi l kollha li ddifendewna u tawna feedback verament kostruttiv. Ħan irreġi ftit għal dak li qalet il-Kommissjoni. Aħna Nafu x'inhu ma l-prioritajiet tal President von der Leyen dwar il-New Green Deal, imma bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea hija prerogativa tagħna u huwa dritt tagħna li aħna nkomplu nissieltu għal dak li aħna naħsbu hija li żjed ħaġa ġusta. Hemm bżonn bidla fil-politika fl-Unjoni Ewropea kollha. Aħna naħsbu illi li npoġġu taxxa fuq il-kerosin huwa mod tajjeb ħafna biex eh, nindirizzaw din il-kwistjoni. Din hija problema illi miex eh, qed toħloq diffikultajiet illum biss imma ħad tibqa' toħloq diffikultajiet anka fil-futur. U hemm soluzzjoni għalija nistgħu nirranġawha. Aħna lesti li nipprovdu eh, kontribut kostruttiv fil-kull min jitlobna biex bekk nkomplu nimbuttaw il-qoddim kemm l-inizjattiva tagħna kif ukoll il-ħidma li qed tagħmel kummissjoni u l-Parlament biex dan l-aspett tan-New Green Deal isir realtà. Kif semma membru Eh, din l-inizjattiva għandha effett triplu, ħatkun pozittiva mhux biss fuq l-ambjent imma se toħloq ukoll benefiċċji ekonomiċi u soċjali. Bekk inkun qed innaqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet tal-effett serra fl-istess ħin inżidu r-riżorsi tal-Unjoni Ewropea biex tkompli tagħmel iżjed riċerka, ittejjeb il-ħajja tan-nies madwar l-Unjoni Ewropea u toħloq iżjed impjiegi. Dan huma affarijiet li ikomplu jisaxħu l-Unjoni tagħna. Aħna nistiednu l membri kollha li jew preżenti llum biex jiddiskutu magħna u eh, jgħidulna kif nistgħu forsi ntejbu l-proposta tagħna. Grazzi li kull min kien preżenti u grazzi li kull min intervjena. <laughs> Thank you very much. So we... Grazzi ħafna mela. Hemm bżonn nieħdu deċiżjoni. Il-proposta hija li il-petizzjoni tinżamm miftuħa U rridu eh, nieħdu nota tal-fatt li hemm proċess parallela għaddej, proċess tal-inizjattiva tal-ċittadini. Tajjeb, mela ħadna deċiżjoni unanima. Perfetto, muchísimas gracias, signora Danuka. Tajjeb, grazzi ħafna li signora Danuka, naddu issa l-punt numru 12 tal- ehm, L-agenda tagħna l-petizzjoni hija 915 tal-2015 imresqa minn Jose Ortega Ortega ta' Nazzjonalità Spanjola fisem il-Kumitat Interfederattiv tal-Aqda tas-Sajjida f'Valencia. Petizzjoni hija kontra l-prattika tal-rimi eh, ta' ħut, jew skartar ta' ħut u kontra l-obbligu illi il-ħut kollu jiġi eh, irrit jinħat fil-portijiet. Mela, petizzjonant qiegħed hawnhekk għandu ħames minuti biex jintroduċi u mbagħad żewġ minuti fl-aħħar. Merħba u nadilek il-kelma. Senjora Presidenta, senjorijas, muchas gracias. Grazzi President, Sinjuri, grazzi tan li għed t permetu nan intervjenu. Jena għan itkellem fissem laqda tal-sajida ta' Burjana illi jieda fi zona ta' Alicante u li parti mill-Konfederazzjoni Interfederattiva illi twaqfet fl-2015. Barra minn hekk il-Federazzjoni ta' Mursija u koll hija parti minn din l-inizjattiva. Aħna qed nitolbu illi jitwarbu l-liġijiet kollha Ewropej li huma dwar l-iskartar ta' ħut. Tintervjen il-President u titlob l kellima biex titlob iżjed bil-mod għaliex eh, l-interpreti jinkella ma jinexxilhomx eh, jinterpretawa. Tkellem daqsxejn iżjed bil-mod jekk jogħġbok. La petizzjon sollicitada Fil-petizzjoni li tresqet fil-15 ta' wissu 2015 aħna rridna illi jiġu eliminati l-ġijiet kollha dwar ir-rimi ta' fl-Unjoni Ewropea. Hemm ukoll regolament dwar is-sajt fil-Mediterran u ehm, kienet tresqet talba fl-2000 u anzi fl-2014 il-Kommissjoni kienet stabilixiet pjan eh, għal ħut skartat minn sajjida fuq skala zaħira. Issa l-petizjoni tana kafattilkom tresqet fl-2015 ġiet eh, diskussa f'jannar tal-2017 u aħna naħsbu illi minħabba li għaddew ħafna snin issa tina l-petizjoni missa diġa ġiet analizzata u anka il-regoli relatati u l-impatt il dawti ikollhom fuq l-ambjent. Issa ħana dirka l l-kollega li ħajkompli. Signora President, insellimlek jiena ħana me referenza b'mod partikolari għal risposta li ġivejna fil-laqa preċedenti. Jiena kienet weġbitni rappresentanta tal-Kommissjoni. Jiena kont il-mentajt illi fi zona tijaj eh, dawk illi jamlu il-jitħnu um, il-ħut kienu qed jużaw dan il-ħut skartat u jbijawh għal 3 ċentezmi l-kilo. Il-Komissjoni kienet qalt li tinkwetax għal aħna qed naħdmu fuq miżura biex inżidu l-valur miżjud tal-ħut skartat. Ġifiri fi klim risposta kienet ħanamlu xi ħaġa biex nollu l-prezz tal-ħut li jkun għadu żgħir għax il-ħut skartat ikun il-ħut li jkun għadu żgħir. Il-ħut żgħir ġeneralment tradizzjonalment qatt ma kien jinbih. Il-liġi dwar il-ħut mormi Sfortunatament fil-fama tiegħi kellha l-effett li introduċiet dan il-ħud żgħir fil-katina kummerċjali li qabel kien projbit li jinbih. Issa l-Kummissjoni terġaw tajt qed tipproponi miżura biex il-prezz ta' dan il-ħut eh, żgħir il-juveniles jola u dan naturalment ħajkollu konsegwenzi. Issa jiet eh, tradizzjonalment dejjem irrispetta dan il-ħut eh, żgħir. Issa, jekk il kummissjoni qed tgħid li sajjida li tistgħu tbijawh u ħajkol prezz tajjeb tagħhom, naturalment dan ħajkollu konsegwenzi. Infakkarkom f'dak li jgħid l-artiklu 2-3 b tal- eh, regolament 931 tal-2018 tal-Unjoni Ewropea, regolament illi jiprojbixxi li jitwaqqaf suq għal ħut skartat, ħut żgħir. Jiena naħseb illi din hija xi ħaġa li hija taħsara lill-ambjent għaliex qed tinkoraġġixxi xi ħaġa li l-Mediterran verament m'għandux bżonna. Il-Mediterran m'għandux bżonn illi sajjieda eh, imorru jaqbdu il-juveniles il-ħudżar bħal-imġinen biex ibijawhom. Bekk jiena naħseb li nista' ngħid illi l-istituzzjonijiet Ewropej faslu liġijiet li huma kontra l-ambjent. Issa, għanna l-emerġenza tal-klima qoddimna wkoll għanna dan l-avvis li qed jaddinna l-ambjent u naħseb li din hija okkażjoni perfetta biex l-istituzzjonijiet Ewropej juru li huma kapaċi ifasslu liġijiet illi jkunu għal-ġid ta' kulħadd u għal-ġid tal-ambjent ukoll. Mhux liġijiet illi jaħdmu favur l-interessi tal-kumpaniji multinazzjonali kif aħna naħsbu li ġara. Dan qed nitolbu aħna bħala petizzjonanti manka dawk kollha illi jemnu fid-demokrazija, daw kollha li jemnu fis-seta tal-poplu u daw kollha illi jaħsbu illi l-ambjent illi jilu għaluf ta' snin jħuħsibna u jatina l-ikel, l-ambjent issa qed jitlobna nadottaw miżuri urġenti biex nieħdu ħsibu. Grazzi. Simax, grazzjas, għala tindrija. Grazzi ħafna issa fissem il-Kommissjoni u fissem il-DG Mare Se ngħaddu l-kelma lis sinjura Evelyn Rasmussen. Yes, thank you, Chair. Grazie. Mela, nishtiq najt illi riforma tal-CFP f 2013 kellu lan illi neħu ftit il-prassi taħela ħela tar-rimi. Permezz introduzzjoni tal-ekim sejaħ il-obligu taħat l-art. Din il billa qed tipprova tneħħi il imġiba tas sajt permezz ta' selettività u titjib dan il-qasam. Dan huwa element li tipprova jgħin l-elementi u l-anijiet ta' CFP biex naraw illi konna eh, f'sajt sostenibli fil-ilmijiet tal-Unjoni għal beneficju ta' sajjeda, il-komunità kostali u l-ambjent. Ida ku importanti da smajni amplifikat mill-ħsmieħ li smajna fil-komitat pex fuq il-obligu tal-ħat l-art li juri li dialogu għaddej li huwa essenzjali biex dan ikun suċess. Il-CFP ippruvaw illi jagħmlu phasing in tal-obbligu tal-ħadd l-art minn 2015 tal-2016 biddeħlhom bil-mod il-mod għal sajt kummerċjali li għandhom speċi taħt il-bit totali u kellha daqs minimu fil-mijiet Ewropej u anki għal bastimenti eh, Ewropej li qegħdin jistadu fil-baħar miftuħ u l-idea kienet li nkunu nistgħu nagħmlu bidli sinifikanti għall ġestjoni tas-sajt u anki prassi. Aħna rritu morru minn sistema fejn aħna jkollna il-mont tal-abda u mbagħad e, e, li jirreġistra minn flok il-abda kollha kemm hi. daħal fi seħ 11 xahar ilu. Għadu bikri wis biex inkunu nafu sakem en biex nevitaw u anki neħu il-sajt mux mishtiq. Għal daqsek, il-Kummissjoni ħadet nota tal-sib tal-petizzjonant fil-2016. Il-Kummissjoni qed tagħmel monitoraġġ tal-implementazzjoni tal-obbligi tal ħatlart u l-Kummissjoni tapplika eh, annwalment, tirrapport annwalment li kunsillu ukoll fil-komunikazzjoni tal-qada attwali tal-CFP illi qed jiġi publikat Ġunju. Barra minn hekk kien hemm seminar jiġi organizzat minnaħa tal-Kummissjoni fuq il-obbligu tal ħatlart l-art fil-15 novembru 2017 b'enfasi fuq il-wol tas-suq biex jipprovdu soluzzjonijiet għal riklamar marketing ta' bit mhux mixtieq. U fil-14 ta' Ġunju 2019 hekk kif is-seminar foka fuq l-isfidi u anki il-ġurisprudenza tal-implementazzjoni u kontrollu mfurzar hawnhekk f'dawn is-seminars kien hemm ħafna stakeholders eh, prezenti li jendom xaqsmu ma' reprezentanti ta' NGOs u tal-industrija li jidu per eżempju l-konsilli ta' konsultazzjoni u l-istati membri eh, xjentisti u anki eh, l-aġenziji tal-kontroll li huma l-efka eh, għas-sajt. Dawn is-seminars għenu biex ikunu nistaw ikonna iktar ideja ċara tal-obbligu tal-ħatlar u l-approċċi li jeħtieġu konsiderazzjoni Il-konklużjoni kienet illi kellna bżonn implementazzjoni b'suċċess tal-obbligi tal-ħadd l-art li jiddependi fuq il-bidliet sinifikanti fil-baħar u li jkun hemm forzar adegwat tal-operazzjonijiet ehm, kollha ta' sajt biex naraw li jkun hemm kontabilità tal-bid kollu u tnaqqis sinifikanti fis-sajt mhux meħtieġ għal stant il-Komissjoni għad kompli taħdem l istati membri il-Konsil ta' Konsultazzjoni u anki l-EFKA u oħrajn biex ikunu jistaw jaħdmu mod li jaħdem mod tajjeb f'dik li applikazzjoni tal art Jina rrit nisħol iktar fid-dettali l wol tal-konsilli li għandu xaqsmu l-industrija u NGOs u kol kienu strumentali fil-parir tagħhom fuq ħafna ehm, punti li kienu xaqsmu mal-obbligu tal-ħatlart. art if qed naraw ħdana fil-żieda ta' rekomendazzjonijiet li marru minn 57 2016 l-2000 sa' 2004 fil-2017 illi ħafna minnhom koprew it-tiġi tal-obbligi tal ħat l-art u juri kemm dawn kellhom rwol importanti. Brabta mal l-appoċ l-Unjoni Ewropea dak li huwa l-obligi taħat l-art fl-12 ta' ġunju 2018 il-Kummissjoni adottat il-proposta taħħa għal eh, fond fiduċjarju tal-fond tas-sajt eh, tal-Unjoni Ewropea għal dak li huwa ir-regoli tal-ħatlar. Permezz ta' investimenti u l-kapti ta' sajt u t-tip ta' infrastruttura partijiet u anki il-reklamar ta' dawn il-bit mux meħtieġa li mux importanti. Għalek bżonn li kuna minn fort ta' dawn il-obligi ta' l u għalek l-istati membri għandhom il-responsabilta' illi jaraw li jkun hemm il- il-obbligu tal l-art illi jiġi mħares. Fil-komunikazzjoni tal-adatwali tal-CFP għal-2020 l-audit tal-Kommissjoni u FK eh, oħrajn jindikaw li li kienem nuqqas ta' konformità u kienem diffikultà li dawn il-konformità tiġi implementati. Eh, skużani, ħajkollok tispiċa li xaħna kol manna sa' sitta u nofs interpretazzjoni. U għatanna punt. U sabiex indirizzaw dawn il-nuqqasijiet il-proposta reċenti tal-revizjoni tal-kontroll 30 ta' Mejju 2018 eh, kien introduċu CCTV pala odda ta' monitoraġġ u nixtieq nisħaq illi hawnhekk l-EFKA jaqdu rwol importanti. F'April 2019 ippubblikaw fl-imkien ma l-Istati membri linji gwida għall-implementazzjoni ta' din is-sistema u id-dokument jista' jintuża biex niffaċilitaw il-kontroll u nfurzar tal-obbligu tal-ħatlart, kif inkluż l-obbligu tal-ħatlart. Irrid insemmi wkoll Eh, ħan semmi malajr, imma eh, irrid nsemmi il-regolament ta' miżuri tekniċi illi ġew daħla fil fawissu tal-2019 u dan għandu approċċ iktar reġjonalizzat għal dak li huwa l-implementazzjoni tal-obbligu tal ħat l-art. Jiena li xtaqnajt huwa li Eh, danna eh, għandu xaqsam l iktar faċilitazzjoni tal-implementazzjoni tal-regolamentazzjoni tal-kontroll tal-awrigi taħat l-art u aħna rridu nkomplu namlu infurzar f'dan ir-rigward. Grazzi. <coughs> Grazie Presidenta. Ġu kienu dar in primer lugar las grazie. Grazie ħafna l-ewwel qed jiena nixtieq ningrazzja ħafna l-petizzjonanti tal-li għallulna iktar fuq eh, tħassib taħħom fuq eh, dan eh, dan regolament tal-isbark din nafu li hija rivoluzzjoni u bidla kbira. aħna qegħdin nanalizzaw mill-qrib dak li qed jiġri u dik kienet miżura li kienet ta' kontroversja kbira u kienet adottata biex nevitaw illi jkun hemm l-impatt negattiv jiġifieri nqabad ħut li mhux permess effett negattiv in ġenerali fuq eh, is-settur iżda din kienet miżura li kienet ta' kontroversja kbira fost um, fost il-gruppi politiċi kien hemm il-grupp tiegħi li verament ma tantx kien daqshekk entużjast. Illum stess ma nofsinhar kien hemm eh, smieħ fuq eh, is-sitwazzjoni tal-regolament tal-iżbark prattiċi u aħna qegħdin naraw li anka naraw ċertu problemi li kellna fuq l isbark li daħal fis-seħħ Eh, fix ix li għadda f'Tajannar jannar dan kien suġġett li kien mimli polemika minħabba li aħna provajna naraw li nippermettu ċertu implementazzjoni gradwali ta' din is-sistema. U din kienet eh, verament kwistjoni li kienet taffettwa ħafna eh, selettività tal- tas-sajt u anke t tqassim tal-kwotas. Minħabba illi din l-ispeċi taħut dik ma jkunx jista' wieħed jiżwerka jkun ikun hemm restrizzjonijiet iktar fis-sajt li jista' jsir ġifieri din hija problema Brabta mal-mod ta' kif jista' jkun implementat l-artiklu 15 issa jiena naħseb li dan l-obbligu huwa problematiku u din hija xi ħaġa wkoll illi jħeġġeġna wkoll nafaċċaw dawn il-problemi. Aħna konna qed nitkellmu wkoll fuq mod iktar rappreżentattiv tqassim iktar ġust tal-kwotas kollha affarijiet diffiċli sa nafu kemm huwa diffiċli dan l-eżerċizzju u Aħna nafu li din hija formula diffiċli iżda fl-istess ħin. Aħna nafu li hemm ċertu taħlit u anka brabta ma tqassim tal-quotas. Fil-font eh, maritmu tas-sajt aħna qegħdin nippruvaw naraw illi noqdu attenti ħalli ma jinqabdu xħut li mhuwiex eh, mixtieq li jinqabad u hekk kif intqal fuq il-konsum illi ir-regola hija illi dan mhux ħajkun għal konsum dirett. forsi ħajintuża wkoll għal prezzi u nkella għal anijiet oħra iżda ma naħsibx li dan il-ħut li mbagħad jintra ma jista' jkun eh, jitpoġġa fis-suq għall konsum tal bnide Grazzi ħafna li għafawek. Tendría la palabra al peticionario, pero sí que le pediría solo un minuto. Grazzi l-petizjonanti jishtiq jitkellem jekk joġbok minuta biss minħabba li ma nixtieqx nħalli lill kollega minn Ċipru mingħajr interpretazzjoni jekk jogħġba. Grazzi ħafna, Signor President. Ma ħsibx li kien hemm daqshekk eh, rimi u ħela bil-sistema tradizzjonali dak li huwa ħela huwa illi jridu jinħarqu dan il-ħut li qed jinqabad. U naħseb li fuq il-tpoġġija fuq is-suq għal-għanijiet kummerċali ta' dan il-ħut li jkun ħajjin tremani na nixtieq li xi ħadd jikkonferma li jekk ksur skont ir-regolament li kwotajt. U dan qed isir biex nikkarantixxu illi jista' jkun hemm kontroll tajjeb Iżda din il-garanzija brabta ma' regoli illi kienu implementati qabel ukoll irridu naraw eżattament kif qed ikunu implementati naraw jekk ix qed issir ġustizzja. Grazzi ħafna issa li wara li smajt lilek u anke li rappreżentanti tal-Kummissjoni. Il-proposta tagħna hija li nħalluha miftuħa din il-petizzjoni nibatu E kif għal l-onorevoli Mijan nitolbu li toħroġ opinjoni ġdida minnaħa tal-Kumitat tas-Sajt ħalli jinformana fuq dak li qed jiġi dan kien suġġett li kienet ikun diskuss mod kostanti fiħdan il-Kumitat tas-Sajt u aħna nitolbu l-Kummissjoni Ewropea biex l-informazzjoni din l-informazzjoni tatna llum forsi tista' tibatilna bil-miktub. Kemmlu l-petizzjonantu anka lill-membri tal dan il-Kumitat. Ġifieri issa nikkonkludi dan il-punt fuq l-aġenda u ringrazzja ħafna l-petizzjonant. Ngħaddu issa għall punt li jmiss fadlilna 11 minuta bl-interpretazzjoni u issa għandna il-konklużjoni ta' żjara ta' informazzjoni f'Famagusta. Naf il-petizzjonanti u għawek, prezenti mela għandek 5 minuti jekk joġbu. Thank you, Madam Chair. Si. Grazzi u koll il-membri tal-Komitat tal-Petizzjonijiet biex nidru, jittali ċans li nidru, biex niformakom ftit tax qed jiġri fifa ma' Gustaf Ċipru. Aħna sirna rifugġati fil-qawisu 74 meta kena nħarbu qudiem l-armata um, torka. U il turkija għada qed okkupa 36% uh, tal-territorju ta' Ċipru għandhom 40,000 um, soldat u uh, għandhom kontrol sieħ fuq dawn it-territorju. Aħna tħanna fl-2004 fl-Unjoni Ewropea imma l-akki tal-Unjoni hija sospiża f'dawk il-żoni li mhumiex taħt kontroll dirett ta' repubblika ta' Ċipru. Kif qed taraw insomma mhux qed taħdem imma il- kif qed taraw forsi il-żona tal-uħ, il-buffer zone, li hija l-linja li qiegħda tqassam u qed taraw l-Augusta min-naħa tal-Vant. Biċċa kbira ta' dan il-parti li parti minn Barosha tneħħa u d daħal taħt il-militar ta' Turkija, ta' Torka, u ġiet projbita għal sentej, kien hemm il-prodotti torok li kienu qed jinbijaw bl-irkant jew inkella qegħdin jittieħdu għal bnadi oħra. Din il-parti tibqa' taħt kontroll dirett tal militar Tork sissa u jikkonstitwixxi anakronizmu Ewropew pal forum oħra tal-okkupazzjoni u ta' drittijiet tal-bniedem ukoll. Kif iċċelebrajna l-bira, il- għaxar snin tal-ratifika ta' Tratta Lisbona nixtieq infakkarkom illi il-ċiprioti għadhom qegħdin jiġu mċaħda mid-drittijiet tagħhom, ġifieri ċittadini tal-Unjoni Ewropea eh, li huma ċiprioti qegħdin jiġu mġaħda mid-drittijiet fundamentali tagħhom. Hawnhekk din il-mappa tistgħu taraw fil-qasam eh, li parti l-Augusta li għandek l-isfar li huwa l-zona tal qoħ n-numri jippreżentaw il-żoni tal fejn minn mini li eh, qed jiġi rifjutat minħatar l-Unjoni Ewropea u minħatar Turkija li jiġu dikommissjonat. U dana u koll effettaraw il-taqsima jgħal part tal-ofsinar tal-buffer zone tal-ptuna tal-uħ. Qabel 1947 dan ekkin dik id naħħa tal-Turkija kif effettaraw kien eh, kien milja ħajja animata ċipru kien supportanti ħafna turistikament. U jekk intom tħarsu hawnhekk fil-bidu tal-nofs istampa tistgħu taraw issa kif inilu minn ġurnata. Eh, din hija l-baħar, din huwa l-bajja um, hawnhekk Democratic Avenue kif eh, spiċċa wara 45 sena abbandunat. U din hija d-dar tiegħi li lin mill-parti li hija maluqa mill-Famagusta. Din hija d-dar tiegħi minn ġewwa. Dan kienet il-salott hawnhekk kollox ittieħed id-dar e, instelaq kollox, sakkeċ siħ, minn dir il-parti tal bilt meta ġew invadew, kif qed taraw kien hemm linja mal-ħitan kollox ittieħed kollox. Il-riżoluzzjoni tal-Konsil tas-Sikurtà ta' 550 wera it-ħassib tiegħu minħabba il-teddit illi u għet jiprofa e, hija minn sedjament ta' varoxa minn persuni mhux l-inħambitanti tiegħu u jisdan e, li hija barra mill-kontroll e, tal-Unjoni u li barra u li mm, mhux qed tabri aħna minna petizzjoni l parlament fil-2004 kull matlabna tlabna ħaġa sempliċi. Permettu li din iż-żona din it-taqsima din il-parti ta' Famagusta li terġa' lura lil inħabitanti legali tiegħu uh, u aħna rridu illi ndaħlu sikurtà fejn u liġi tal-Unjoni Ewropea u li neħxu mal-ċittadini ċiprioti torok indiġeni ma fi paċi. Dak li ħana għedin nittamaw, għedin nitolbu. Kienem zewċ missjonijiet ta' sejbit tal-fatti, wieħed fil-2018, l-ħar wieħed fil-2018 u dawn eh, istabilixxew li fil-fatt tkun ideja tajba. U fi rekomandazzjonijiet u koll rajna illi kien hemm bżonn li jkun hemm sanzjonijiet politiċi ekonomiċi kontra t Turkija tal-li ma żammewx ma' riżoluzzjoni 550 u 789. Imma sfortunatament reċentement it-Turkija reġgħu fetħu teddit għal um, l-insedjament tal-Varroxa, kien hemm ħafna uffiċjali Ċiprioti li qegħdin iżuru ż-żona u anki ħafna ministri oħrajn torok għamlu hekk. Hawnhekk kif qed taraw eh, ministru suppost eh, ta' Fejl barranin tal-żona kopata mit-torok dom ministru ta' ekim eh, sejja insomma prim ministru tagħhom u il-ministru ta' Fejl barranin ta' Turkija illi għammetta illi btejjiż qed isiru u f'Amagusta ser jibdew jizvilupaw biex isir Las Vegas tal-Mediterran. Dan huwa proprjetà ta' ċittadini tal-Unjoni Ewropea illi legalment qed jiġi okkupat mit-Turkija taħt l-użu ta' qawwa militari. Bħala tweġiba il-Sekurtà ta' Ġus Maquda, dekonsil ta' Sekurtà ta' Ġus Maquda ħarġu sqarrija fuq il-riżoluzzjonijiet li saru qabel ta' 55079 U jiena xkull ma nejtu għadan, dan, din kienet parti mill-ewwel prezentazzjoni tiegħi f'hawnhekk fl-2005, jiġa ġejtaw. Aħna e, għamina dak li Id-dikjerazzjoni tal-bniedem jgħid maċar illi l-Ewropa mhux se tinbena f'ġurnata jew skont pjan wieħed, ħaj tinbena jekk inti tikseb e, suċċess konkret bejn il-partijiet. U fil-fadda qed nitolbu aħna minnaħa tagħkom qed kop li niksbu kisbit konkreti bejn il-Greċja u ċipru bħala mezz ta' kif jista' jkollna e, insediment li jkun konkreti li jista' wieħed jista' jiksbu li jagħmel sens. Grazzi ħanna tiżax minuti lill-Kummissjoni. Ħadna nota ta' dan ir-rapport tal-Kummissjoni tal-Petizzjoni tal-Komitat fid-daw tal-, -tal sejbit tal-fatti, tal-Missjoni sejbit tal-fatti fi fama Augusta, mod partikolari il-Belt ta' Varoxa li hija maluqa eh, eh, li rajna fil-petizzjonanti li semma sem il-moviment ta' Gusta. il-partijiet involuti jafu il-ritorn tal- zona ta' fama goxta l-ħabitanti legali tiegħu ħajkun parti importanti biex aħna jkollna eh, insedjamenti li jkun eh, riżoluzzjoni propjament tal- eh, din is-sitwazzjoni u jekk fil-fat ħansolvuha t-tku proprjetà ta' Ċipriotti u titkun mexxija miċ ċiprioti Il-problema ta' Ċipru hija li aħna nipprovdu sforzi illi jkunu jista' jippruvaw jaqdu żewġ komunitajiet il-mexxija tagħhom u nerġgħu nibdu negozjati l-Unjoni Ewropea biex ikollna riżoluzzjoni li vjabbli. il l lesta li tagħmel kull tip ta' miżura ta' bieta fiduċja li proponew iż-żewġ komunitajiet inkluż koll il-Varoxxa hu biex naqla rigward it-Turkija l-Unjoni Ewropea qalet kemm il-darba illi fil-konklużjonijiet tal-Konsill tal-2019 fakret ukoll fil-14 ta' Ottubru illi huwa kruċjali t-Turkija jagħmlu u jikontribwixxu għal riżoluzzjoni konkreta skont ir-riżoluzzjoni tal-Konsill u skont il-prinċipju li taħta il-Parlament huwa miksub fl-akki. Grazzi tassew. Thank you very much. Grazie. Onorevoli għal-minuta, Grazie tassew. Grazzi, onorevoli Kristoforu, Jiena nixtieq ngħid li aħna naxtew tassew grati minn qalbna għaliex ta' snin kollha il-Kumitat appoġġjaw kwistjoni li mhix biss kwestjoni tal-Grigi ta' Famagosta ta' kull kwistjoni Ewropea. Kwistjoni Ewropea importanti u dan huwa dak li l-Kummissjoni jridu jifmu qed nitkellmu dwar belt li hija Ewropea għandha x'aqsam mal-familja Ewropea u rridu naraw kif ħan iddefenduha. U dan huma rejati li qegħdin isiru e, fejn huwa askapitu ta' belt sieħ, belt sieħ tiżamma staċ minħabba il-qawit u l-armata eh, torka. U għanna dan il-ksur ta' rekomandazzjonijiet eh, eh, tal-ġnus ma'uda. Aħna morna fa' Magusta u fil-fat Iva semmejna leħenna u anki il-leħen tal-Komunità Ewropea, l-Kommissjoni, trid tissemmi leħenna biex kulħadd ikun jista' jifhem kemm serja l-biċċa Dan jizumur qudiem il-Kunsill għal dal-boħra hija kwistjoni li tibqa' eh, għaliex hija miftuħa. Għaxija, tiġi solvuta, dependenti. Eh, snin wara il-waqqa tal ħajta ta' Berlin li aħna ċelebrina xie jemilu, eh, bat naraw li fċipru għanna ħajsi li għadu emmek. U tkun rebħa normi għall-Europa jek nistaw waqgħu dak il-ħajt u li konna għal darboħra libertà fil-gżira biex iċ-ċittadini kollha li ħarbu per rifuġjati jista' jkollhom maċċessa l proprjetà tagħhom għal darboħra. Grazzi tassew għal darboħra ehm, wara il-żjara tal-Kumitat tal-Mejju 2018 jiena kontem U il-konklużjoni li wasanna li u deċiżjonijiet li aħna rajna minnaħat tal-Kumitat ta' Petizzjonijiet irreferejna li għal konsil Ewropew għal diskussjoni. U fil-fatt ir-referenza ta' din biċċa partikolari l ideja kienet illi il-belt nadduwa l-mesċeja legali. u eh, ħana dak li rridu, imma rridu naħu kol dan l status tal-belt jiġifiri li huwa separat, iżolat mill-bqija tal- tal-gżira. U aħna l-koll jridu l-Ministru ta' Affarijiet Barranin jieħu l-miżuri neċessarji. Jridu nirreferu għal darbohra l-Konsil għal diskussjoni sabiex inkunu nistgħu niksbu dawn il-miri tagħna biex nileberaw il-belt tal-darbohra. Grazie, jean ma' Pridis. Grazzi Signora Ċer. Jiena ma naqbil ġaqsek l-istess eżatt biex niġu biex nidiskutu l-biċċa. Irridu ngħid li jiena tassew jiddispjaċini wara li smajt il-Kummissjoni. Jiena smajt il-Kummissjoni sqarija kolma li qalu issa. Eh, li kieku jiena ma konx naf fil-faċ qed jiġri dawn l-aħħar sentej dawn iż-żewġ missjonijiet ta' sejbit tal-fatti marrufa ma' gusta nifisa' U kif għal sur Baba Garagis, aħna na rekomandazzjonijiet. Rekomandazzjoni, ġifiri jeni duxnu mal-fatti. Aħna maħniex 2004, senjura ċer. Il-petizjonant kellu il-qalb il-lobija li jirressaq l-inna bħala meta kien daru mal-ħajt biex f'dan il-komitat b'dan il-punt. U issa għedin fil-2019 u din il-petizzjoni Mhix biċċa ta' kwestjoni ta' l-insolvu biċċa ta' ċipru, hija fama dwar fama gusta. Hija dwar implementaw riżoluzzjoni ta' sikurtà tal-Konsil biex ikun hemm amministrazzjoni serġus maquda biex ikun hemm l-abitanti legali ta' Famagusta li l lura għal proprjetajiet forma rajna fil-mappa nifisa qabel. Jiġifieri sabiex jagħmlu biex ikkun nistgħu ngħidu l-affarijiet kif inhuma. Jiena kif qed nifhem jien, aħna fl-Unjoni Ewropea aħna soċjetanti demokratika li rridu valuri ċivilizzati illi huma mdaħla fil-stat eh, ta' dritt li hija komuni illi importanti għal istati membri kollha. Il-vjolazzjoni ta' din it-tip ta' stat ta' dritt fa' Augusta jgħandu xaqsam 500 miljon ċittadin u ovvjament il-Parlament Ewropew mod partikolari. U allura jina nistenni li aħna nagħmlu pass addizzjonali fid-daw ta' rekomandazzjonijiet li diġa għandna. U biex nkun qed kollox jiena qudiemmi hawnhekk għandi miktub itra mill-Sinjura Viċi President Mogherini tal-Kommissjoni li tgħid illi il-linji gwida tagħna hija il- l-Konsil ta' ġnus ma'uda, ta' sekurtat ta' Konsil ta' ġnus ma'uda eh, li U aħna li kanna xi tletis sena ilu u issa qegħdin fidejk, sinura komissar, sinur President, irrid ngħid li jiena personalment jiena rajt raħalti għaj tiegħi stess kif xtaru ma sarx minnu. Grazzi. Full glass.